Dr. Danelli sar membru tal-Komitat fissem il-grupp eh, eh, ta' Soċjalisti u Demokratiċi ħajjuħu post is-sur Papa Kostantinu. Ek għadu nifranka u ħafna ħin, ma għadux ma nix għalfejn għadu sejħulu biex jitkellem. Imma bis-serjetà qed ngħid l-aħħar darba għalli li ma nistax għalli ma li ma nafx nipronunċa ismu sew. Għanna sala kbira kif qed taraw illum. Ħafna drabi jkollok eh, titqabad biex iġib sala kbira l komitat imma fid-dawl ta' dak li għandna fl-aġenda llum mod partikolari għal-għada fuq l-IFMD. Kellna bżonn din is-sala. Imma ma rnexxilniex nżidu lat ta' lingwi li fihom għandna l-interpretazzjoni, għandna biss 12 il-lingwa. il lingwa Forsi tiftakru illi fit-tieni ta' settembru għad illi aħna kellna kodiċi ta' kondotta fuq il-multilingwiżmu. Tistgħu tirreferu għal minuti ta' dik il-laqa. Ma nafx għaw xi membru li huwa diżappuntat li m'għandux il-lingwa tiegħu hawnhekk illum għax għandna biss il-lingwa llum. Da minħabba illi eh, sala li konna li kellna fil-bidu kella faċilitajiet għal 12 lingwa biss. Imma ħanamlu ħilitna biex aktar il-qoddim intejbu minn dan il-għat xogħol. Issa, ħana dwar punt erba fuq l-agenda. Skambju ta' opinjoniet mal-president ta' SEOPS, Sur Gabriel Bernardino. Ovvjament din jgħal l-ewwel darba illi dan qed ikun fostna minn du nħatar bħala president ta' SEOPS minn post eh, Thomas Stefan, persuna li dan il-komitat kellu relazzjoni tajba ta' xogħol miegħu. U nixtieq formalment ngħaddi ringrazzjament tal-komitat lil Thomas għal ta' drabi li ġi ikkellimna. U anke l-ġenerozità ta' spiritu li dejjem wera fit-tweġibiet li ta' u jiena nista' nassumi naħseb li dan l-ispirtu ta' kooperazzjoni ser jissokta. Issa li ser jiġri ħajkon isu kwart xi kwarta jew hekk li matula ħajkolna prezentazzjoni fuq Solvency 2 u l-program ta' ħidma l-2010 ta' SEOPS u anke forsi xi kentejn fuq l-arkitettura l-ġdida ta' supervizjoni. Bat ovvjament ikolkom l-opportunità li tagħmlu xi mistoqsijiet. Naddu minn għal Gabriel. Yep. Thank you very much. Grazzi ħafna il-wara nofsinhar tajja per kulħadd huwa ta' pjaċir ovvjament li hija hawnhekk f'din id-dar tad-demokrazija fl-Ewropa u kif intqal mill-President jiena il-President eh, il-ġdid ta' sejobs e illi eh, ġejt elet mistaxilu, ġifiri għafru li jek namel xi żball Tama li nkun ċar għandkom xi slides qudiemkom biex jgħinukom xi żewġ punti li xtaqt eh, nkellimkom fuqhom fuq Solvency 2 fuq fuq wasu l-affarijiet l-azzjonijiet li ħadna mill-kriżi li kien hemm bħalissa u eh, il program ta' ħidma tagħna għal-2010 fuq Solvency 2 kif tafu l-parir tagħna mis sejobs lill kummissjoni huwa maqsum fi tlet. Eh, mewġi biex najdu għek tlet faxex. L-ewel aspetti kopri l twila ta' kwestjonijiet, il-fondi propji, dispozizjoni tekniċi, l-MCR, il-tġit tal-kapital, capital requirements. Fuq l-MCR wasalna ma' mal parlament qed nitkellmu fuq il-Capital Add-ons, rapportar u l tal-informazzjoni, kwistjonijiet taħlas li huma topiċi l u l-gruppi u koll. Ġifiri, hemm ħafna elementi u ħafna elementi ta' solvency tnejn li kien hemm konsultazzjoni fuqhom. Il-proċess ta' konsultazzjoni u l proċessar tal-kommenti minn dawn dokumenti ta' konsultazzjoni kien wieħed ibes. Rrid ngħid li kellna ruxma ta' dokumenti li konsultajna u anke kena nwiġbu għal rixmata karti li rċivejna. U tini konsultazzjoni rċivejna aktar minn 20.000 komment. Diskutejna daw l-affarijiet fil-grupp tagħna fil laqata ta' 29 ottubru approvajna il-dokument, revedejna dan il-dokument u revedejnu fil-dawl tal-fazijiet ta' konsultazzjoni li kellna u uh, kien ta' pjaċir li aħna nindirizzaw ħafna mill-kummenti ewleni li sarunna. Issa, kummenti ewleni mena fuq dawn id-dokumenti ta' konsultazzjoni. L-ewwel net kien hemm xi elementi ta' ta' inkonsistenza ma' test tal-ewwel livell dak huwa basat fuq il-prinċipju, jiġifieri wieħed ħiġiet jagħmel xi interpretazzjonijiet u meta tinterpreta kun hemm ċertu diverġenzi f'dak li jsir. Kien hemm lista informali ta' seba' kwistjonijiet skont il-Kummissjoni fejn l-interpretazzjoni li saret ma kienieċ eżattament kif kellha tkun. Rajna dan l-affarijiet, sibna fuq soluzzjonijiet u provajn u tajna soluzzjonijiet. Ovvjament hemm xi kwistjonijiet iridu naħsbu aktar fuqhom. Hemm xi kwistjonijiet li għadna rridu niddiskutu. Imbagħad naqra oħra nkellimkom fuq dal-punt. Imbagħad eh, kien hemm xi li jekk pereżempju kien xi ħaġeb fuq il-kriżi kif tafu kif tkun ħaġa stramba kieku bħala supervisuri ma talimniex mill-kriżi, ovvjament l-element ewlienu li nsibu l-bilanċ tajjeb u naħseb ipprovajna nirsistu kemm nistgħu fuq din il-ħaġa. Imbagħad konsistenza transettorjali tafu li hemm xi elementi f'Solvency tnejn li jridu jkunu konsistenti mal-approċċ bankarju, ovvjament Solvency tnejn huwa proġett ta' aktar komplet mis-CRD, imma hemm xi elementi fejn aħna hemm bżonn li jkollna konsistenza ċara. ċertu waqs ma rridu nsibu xi ġustifikazzjoni għal fejn m'hemmx il-konsistenza mal-qasam bankarju. Imbagħad <clears throat> hemm xi kwistjonijiet fejn aspetti politiċi u tekniċi jridu jiġu meqjusa Per eżempju, jkun hemm ċertu kwistjonijiet li jistgħu jidhru eh, tekniċi, però mill ta' ċifri dejjem qisek qed mal-politiku wkoll. Dan kien proċess trasparenti nixtieq ngħid u għal kull waħda minn dawn għal kull wieħed minn dawn id-dokumenti ta' konsultazzjoni ħana ħanħorġu stqarrija ta' kontributi li ser tkun fuq sit elettroniku wkoll fejn nispjegaw il-ħsieb wara d-deċiżjoni tagħna dejjem bil-għandi li nkunu trasparenti b'mod sħiħ. Hemm it ġabra ta' pariri. Din ħarġa ħarġet fit-tieni ta' Novembru u kien hemm ukoll parti oħra li ħarġet fis-7 ta' Novembru hemmhekk qed ħarsu lejn l-MCR, l-SCR, l-sekuritizzazzjoni mill-att bankarju hija ħaġa importanti din. Il-grupp li aħna nsejħulu pillar 2 Dampener u anke il-Partial Internal Models. Dawn huma affarijiet importanti għal Solvency 2. Qabel ma talaq din is-sena, għanna u dokument fuq il-kriterji il-kriterji biex aħna nevalwaw l-ekvivalenza. Il-krizi, ovvjament ma nistax naħarbu minna, wafatda, rridu nħorġu tal-imiet mill-krizi, Fis-settur tal-assikurazzjoni, ovvjament dak li ġara matul l-aħħar xhur, kien illi l pożizzjoni tas-solvenza ta tagħhom marra tal-ar li waqa kien hemm telf illi biċċiet minn dat telf ġi inkorporat u impartit minn minn dan li ma ġiex inkorporat minn dan it-telf. Minn bat l-aspett tal-assi u mill-lat ta' responsabilità tal-liability hemm ċertu avvenimenti li huma importanti. L-ekonomija qiegħda tolqot dan l-aspett tal-responsabilità tal-assikuraturi. L-assikuraturi batew ukoll fuq il-lapse risk għax hemm ħafna nies qed jirtiraw il-polza tagħhom mod partikolari fuq il-polsa fuq eh, ħajjithom. Ħaġa jridu nieħdu s din hawnhekk u anke rati baxxi tal-imax. Għal futur din hija waħda mir-riski li hemm fin-nofs għall-assikuraturi. Minħabba rati tal-imax garantiti fuq il-polza u eh, jista' jkun hemm riskju minħabba il-kriżi li hemm bħalissa. U għacċar li settur bankarju u settur tal-assikurazzjoni għandhom modelli ta' kif wet u negozju li huwa differenti. Hemm xi affarijiet li huma l-istess imma hemm differenzi. X'nu ma tal-limit li nistgħu nieħdu għal Solvency 2? Tal-ima kbira li qed nieħdu i li Solvency 2 hija meħtieġ għandna bżonn sistema bbażata fuq riski l-arkitettura ġenerali tal-sistema hija waħda soda jidirli u nasib dinja konklużjoni li l-koll wasalna li jem, ovvjament, jem li nirfiraw naqra ċertu affarijiet, u dan li provajna namlu aħna. Provajna indaħlu fil-pariri ta' tini level xi tal-imiet mill-krizi biex nsemmi xi wħud pereżempju li nsaħħu gvernanza u l-kontrolli. Nasab din kienet tal-ima waħda li ħriġna mill-kriżi. Fil-fema tagħna din hija ħaġa marbuta mal-ġestjoni tar-riski u l-qasam kollu tal-gvernanza. Hemm bżonn li nieħdu approċċ olistiku, veduta olistika għal l-istrutturi u l-exposures nafu x'darab l-SPVs, l-sekuritizzazzjoni. Mhux biss jidu nifukaw ġifieri fuq xi strumenti biss, irid ikollna stampa olistika. Anke rridu nħarsu pereżempju lejn il-bilanċ tal-pagamenti. Hemm bżonn ukoll inżommu scale adattat tal-SCR. Dan jista' jistaju ċertu riski u meta jkun hemmhekk nbidlu l-parametri u aħna provajna nagħmlu hekk. U hemm bżonn nużaw il l-mudell interni jkunu sodi. Ovvjament il-mudell interni eh, ġew kritikati ħafna fil-qasam barkarju matul din il-kriżi u naħseb li nistgħu nwettqu sistema soda illi tkun bbażata fuq proċeduri tajba u għedin resqu ħafna mill-pariri tagħna fuq dawn il-modelli interni. Xi talimiet li naħseb li nistgħu nitalmu barra solvency tnejn. Hemm l-iskemi ta' garanzija tal-assikurazzjoni hawnhekk nistgħu nitalmu suq l-industrija bħalissa qed ħares mill-enti differenti lejn dawn insurance guarantee schemes, hemm bżonn li jkollna approċċ Ewropew għal dawn l-iskemi informazzjoni l dawk li għandhom il-polza. Hemm bżonn li najtina mhux biss li nżidu l-informazzjoni. Wieħed irid jagħti lin-nies eh, l-informazzjoni li tkun adattata mhux tirdomhom bl-informazzjoni, ċid tagħtihom informazzjoni tajba informazzjoni li tkun eh, kun jistaw jqablu u kunu jistaw eh, jużawa biex jiddu deċizjonijiet tajba. Issa għanna tal-im oħra fuq il- L-istrutturi komuni tar-rapportar nistgħu nużaw kienet lezzjoni kbira. Aħna rajna illi bħala supervizuri Ewropej aħna għandna tarif fuq is-suq Ewropew kollu kemm hu. Però kien diffiċli biex niksbu din l-informazzjoni għax m'hemmx konsistenza bejn din l-informazzjoni miġbura minn supervizuri differenti f'pajjiżi differenti. U allura li kollok format komuni hija importanti u nippruvaw wkoll indaħlu l-armonizzazzjoni f'dal-qasam. Imbagħad fl-aħħar net eh, kien hemm tal-limit ukoll li għandu x'asmu ma' supervizjoni fuq il-livell makro fuq il-livell mikro. Rajna il-proposti mill-rapport li kien hemm u anke rapport ieħor fuq l-arkitettura ta' supervizjoni. Nil-millat ta' SEOPS aħna kontenti b'din l-evoluzzjoni, nasbu li din hija t-triq tajba l għanna nieħdu f'din it-triq ta' supervizjoni. U importanti li nsaħu l-istabilità finanzjarja u nemnu il-fondi ta' assikurazzjoni u tal-pensjonijiet jizguraw l-istabilità finanzjarja. L-istabilità finanzjarja għandix taqsam biss mal- l-aspet bankarju. Imem xi zoċ taffariet li aħna nemnu illi. Huma importanti illi jiddaħlu li jkun hemm rabta tajba bejn is-supervizjoni fuq livell makro u livell mikro tal huma ma meħtieġ għall-kriżi turi dan mod ċar. Imma bżonn li jkun hemm rabta ċara bejnietom li huma importanti u għandhom ikunu fuq l-istess livell u l-informazzjoni għandha tgħaddi ħarir bejn dawn iż-żewġ livelli ta' supervizjoni. Aħna u koll favur dak li aħna insejħulu single EU rulebook. Il-messaċ importanti għawnek u illi biex ikolna dawn ir-regoli komuni ovvjament għanna jkollna standards tekniċi li jorbtu. Imma ħna nemnu li dan is-single EU rulebook għandu jkun mamul mir rakkomandazzjoni u linji gwida mill-awtoritajiet u ikun hemm spjega tagħhom, jiġifieri hemm lok li jkun hemm standards li jorbtu imma wkoll irid ikun hemm rakkomandazzjoni tul linji gwida mill-awtoritajiet. Nixtieq ukoll li fl-aħħar mill-aħħar dan il-proċess minnu eh, toħroġ kontabilità sħiħa b'indipendenza sħiħa dawn huma żewġ aspetti tal-istess munita. Jekk aħna tassew jkollna l-indipendenza u jidili li għandu jkun hemm indipendenza, jekk irid ikun hemm il-proċessar kif suppost li jsir fejn is-superviżuri jkunu jistgħu jagħtu l-parir esperti tagħhom u jaħdmu flimkien biex jtejbu s-sistema, hemm bżonn illi wieħed jagħti kont sħiħ ta' xogħlu u anke l-kontabilità fil tal-Parlament Ewropew din trid issir. Il-messaġġ qawwi mill-Kumitat tagħna hu li l-arfin espert settorjali u essenzjali Ma rridux nħarsu li per eżempju fis-settur finanzjarju hemm soluzzjoni waħda għal kwalunkwe tip ta' riskju. Għal assikurazzjoni per eżempju rti kollok ċertu miżuri speċifiċi. U nasib dam mod kif nimxu l-qoddim. Meta qed nitkellmu dwar dan l-awtoritajiet Ewropej ta' Supervizjoni, għandna nevitaw illi s sistema li tkun kbira wis biex tiġi ġestita. Jekk wieħed ħares il-kwistjonijiet kollha fuq il-settur bankarju, il-pensjonijiet. Il-pensjonijiet pereżempju huwa qasam tant kbir u l-assikurazzjoni. Meta tħares ti tagħmel prioritajiet u fl-aħħar mill-aħħar prioritajiet jridu jkunu bbażati fuq eh, il-fatt illi Is-settur bankarju tal-assikurazzjoni u tal-pensjonijiet eh, nintrattawhom fuq eh, livell li jkun li għalihom u ma rridux noħolqu sistemi li jkunu kbar wis li pereżempju tifoka biss fuq is-settur bankarju. Issa fuq il-programm ta' ħidma tal-2010, mix-xogħol tekniku nkomplu għaddejjin u hemm xogħol marbut mal-trasformazzjoni. Diġà batna lill-Kummissjoni il-pariri fuq il-miżuri ta' tieni livell tal-għandu xaqsama Solvency 2. U ħankomplu naħdmu biex natu kummenti sirja li l-Kummissjoni nkomplu nkunu msieħba matul il-negozjati fuq it-tieni livell. Sejops hija lesta li tkompli għaddejja bil-ħidma anke bix-xogħol tekniku. Il-relaturi politiċi differenti jkunu rridu imexxu. Għanna biċċa xogħol importanti l-QIS 5 Dan ser ikun eżerċizzju importanti, dan ser isir għal ħafta tal-2010. nkomplu x tagħna fuq il-pensjonijiet. Hawnhekk ħafna jiddependi minn dak li jsir minn deċiżjonijiet li jsiru fuq livell politiku. Qed nistennew illi niżviluppaw xogħol ukoll f'dan il-qasam tal-pensjonijiet fil-qasam tal-ħarsin tal-konsumaturi għandna grupp ta' ħidma fuq dan il-qasam u qed nistudjaw is-sitwazzjoni differenti f'pajjiżi differenti. differenti fuq il-ħarsin tal-konsumaturi. U bħal per eżempju kif jiġu trattati da it titulari tal-polots. Konverġenza hija waħda mill-prioritajiet ewlenin tiegħi s sena li ġejja. Jekk aħna rridu nimplementaw Solvency 2 kif suppost, naraw li di mhix problema biss għall-assikuraturi problema s-superviżuri u s-sejob għandu jkollu rwol importanti biex japplika dan l-miżuri b'mod konverġenti. U għanna din l-opportunità biex namlu din il-ħaġa. Għan prova għan ipruvaw għansi namlu li nistaw biex ikun majnuna mtejba minn sejobs il-membri kollha. Batem l-istabilità finanzjarja. Ħankomplu niflu s-suq ħanaraw fejn huma tensjonijiet, li qed joħolqu nkomplu nagħtu l-informazzjoni fuq livell politiku għal matul l-2010 wkoll. Mela. Dak huwa tarif li xtaqt ngħaddilkom. Ovvjament tistgħu tagħmlu li mistoqsijiet jew kummenti u jiena les biex inwaġġibhom. Uh, thank you very much. Grazzi ħafna. Jekk ma jimpurtax ngħadu l-ewwel għal Peter Skinner għax kien ir-rapporter għal Solvency 2. Ġifiri nibdew bih bil-mistoqsijiet għax jagħmel aktar sensek. U nistgħu wissikom minn qabel wara fil għaj imis per Vonġ peres. Mena, l lura bil-bib tas soltu u l-modi tas soltu. Dl-antiki, grazzi l ewwel net, l-Gabriel Bernardino għall-introduzzjoni tiegħu u niftaħlu għal xolli ġej ħajkollu biċċa xogħol ibsa. U ovvjament qed ikompli fuq persuna li mxiet tajjeb u li wettaq xogħol tajjeb, però l-approċċ pragmatiku tiegħek huwa adattat għal dak li aħna qed nistennew minn din l-awtorità tas-SIOPS u nittamaw li fil-ġejjieni dan isarraf f'awtorità tal-pensjonijiet u tas-sikurazzjoni tajba mill-lat ta' l-approċċ tagħna beżat fuq il-prinċipji aħna xtaqna illi tatina parir fuq aspetti. Intom ġbartu eh, opinjonijiet eh, li kienu eh, fil-bosta, 20 20.000 inti għat li ġbartu kummenti u kelkom bitċo xolib. ma xorta tem il-menti li għet nisma. Mux il-menti ta' nis li huma madba, ma hemm kwistjonijiet ta' inkonsistenzi illi jidher li li inti stess semmejt Gabri. Il-fatt illi Solvency 2 huwa approċ bazat fuq il-riskju fuq il-prinċipi, imma l-aspett ekonomiku fejn hija x'nu l-benefiċċji li kellna aħna fl-ambizzjoni politika tagħna meta fassalna Solvency 2 Talba mi għadna nkomplu susu wara dawn, jew inkella inti taħseb li fil-qafas ta' kriżi li qegħdin eh, fiha bħalissa eh, di dawn ma nistgħux inkomplu nfittxuhom. Kuntet li qed narak eh, turini li iva. Għatikom xi eżempji, eżempju fuq ir-riski operazzjonali il-kep fuq charging żied minn 30 60 fil-mija tiswa ħafna flus, u għallura dan ifisser illi aħna qegħdin nerġgħu niddefinixxu it-test tal-ewwel livell fis-sens illi dan it-test hemm bżonn nibluh u wkoll għax jekk hu hekk hemm bżonn li din indirizzawha minnu fih. Krizi finanzjarja dan it-tieni punt. Il-fatt li għandna bżonn li jkollna approċċ koerenti ma' elementi oħrajn fis-servizzi finanzjarji fosthom is-settur bankarju dan ifisser li l-assikurazzjoni li ta' fuq tieni post jew inkella l-assikurazzjoni għandha tkun fuq l-istess eh, livell ma' partijiet oħrajn fis-settur tas-servizzi finanzjarji u forsi qed eh, nkabruha wisq l-affarijiet għedin kabru għan wis l-affarijiet, għam li kullem ċertu bilanċar. Fuq ring fencing, fuq il-prodotti tal-assikurazzjoni kellna ċertu bil fl-ewwel level. U din hija kwistjoni li diffiċli biex dawk il-pajjiżi u dawk l-assikuraturi li jixtiequ jinnegozjaw ċertu valuri differenti mill-assi tagħhom, par pereżempju surplus funds jew il-kwistjoni tal-equity li tqajmet qabel. Kif ħajkun hemm ġestjoni ta' dawn? U nistaw nsibu xi soluzzjoni fuq dawn. Inti semmejt il-konċett ta' affarijiet li huma kbar wisq biex immexxuhom, imma x'ngħidu għal dawk l-affarijiet li huma ċkejkni wis biex nindunaw bihom. Għandna ħafna kumpanji li qed operaw madwar l-Unjoni Ewropea illi Solvency 2 ma tintraċċawhomx x'ser nagħmlu fuq din il-ħaġa? L-aħħar ta' affarijiet, kuntent int li qed tieħu l-kwistjoni tal-konsumaturi nittama li jkun hemm korp tal-konsumaturi għal qasam tal-assikurazzjoni għax l-ħajja tkun aktar faċli kieku jkun hemm korp bħal dan. Tieni fuq l ekvivalenza irridu nħarsu l ekwivalenza u forsi ta' xi ftit ideat xi suġġerimenti fuq kif inti tista' tmexxi l-affarijiet l ekwivalenza issa li l-Istati Uniti fl-aħħar qed jitkellmu fuq Uffiċċju Federali għall assikurazzjoni ma nafx jekk taqbilx miegħi li din hija ħaġa li ta' min jagħmilha. Thank you very much Peter for Grazzi ħafna Peter ta' dawk il-mistoqsijiet. Naħseb li huma mistoqsijiet importanti ħafna u permattili li biex nipprova nispjega x'in pożizzjoni ta' SEOPS fuqhom fuq l-ewwel punt tiegħek. Il-pariri li aħna għedna dwar il-konsistenza ma' livell wieħed Jina tġaħat li ħna narfu l-fat li fċertu waqsma illi level wieħed huwa suġġett tal-interpretazzjoni din hija ħaġa normali mhux hekk għalhekk irid ikollna istituzzjoni differenti li jippruvaw isibu bilanċ bejniethom li nista' naċċertaku illi fil-punti kollha illi kummissjoni qed tgħidilna illi qegħdin nizbedu mill-test ta' livell wieħed, aħna erġajna nippruvaw naqraw il testa biex forsi nifmu l-affarijiet aħjar u fuq ċertu affarijiet fimna li fil-fatt veru eh, dbedejna pereżempju fuq il riskju operattiv. Għalhekk issa qegħdin nippreżentaw l-aħħar fil-pariri tagħna forsi taraw xi affarijiet li kienu differenti milli kien hemm qabel dak l-affarijiet għandhom x'asma mal-livell wieħed aħna nkorporaw ukoll affarijiet oħra f'dan il-parir tagħna u hemm oqsma oħra, punti oħra fejn aħna naħsbu li dan huwa suġġett tal-interpretazzjoni xorta waħda. Aħna qegħdin nippruvaw nkunu pjuttost trasparenti li għamilna fil-parir tagħna lill-Kummissjoni u illi aħna Aħna nafu dan din il-paper ħad tkun diskussa b'mod politiku fil-Parlament u fil kunsill u għal benefiċċju ta' diskussjoni kun aħjar li kon interpretazzjoni differenti u għalhekk aħna nkludejnija tagħna sabiex ikkun wieħed ikun jista' jagħżel l-aqwa interpretazzjoni fl-aħħar mill-aħħar, però minna sforzi kbar biex nippruvaw insibu u nanalizzaw il-kwistjonijiet kollha fuq il-kriżi finanzjarja issa. Ovvjament jina għadni nemmen li sovin 2 hija fil-fatt dak li għandna bżonn. Dan l-approċ bbażat fuq ir-riskju m'għandux xej xejn mas-sistema li għandna illum. Fejn ma nistgħux nagħmlu paragon bej pajjiżi differenti propju x l approċi huma tan differenti. Aħna nemnu li fl-aħħar mill-aħħar qasu kun hemm sisjib għal policy holders u anki għal eh, l-assigurazzjonijiet fl-Ewropa. Fl-istess waqt però ma rridix nippruvaw eh, ma nix nevitaw għanti li naraw xieġri iġġara fil-krizi għanħarġu lej riskju tas-suq per eżempju, ma saġaħna narqu għajnejna ma nindunawx x-sar f'dan il-qasam jekk nħarsu lejn l-equities, per eżempju, jekk naraw il-korrelazzjonijiet bejn tipi differenti ta' strumenti, aħna bħala supervizuri. Mannix ninjoraw da kollu. U kieku aħna ninjoraw għamdaw intom tilmentaw. Kieku aħna ma tajniex anke pariri fuq dak li ġara. Aħna rridu nippruvaw nkunu trasparenti kemm jista' jkun jekk naraw taraw pereżempju il-parir konsultattivi li aħna rassaqna dwar il-korrelazzjonijiet, eċetera, aħna provajna ninkludu id-dettalji kollha, l-evidenza u l-informazzjoni kollha li aħna għandna fihom. il-supervizuri ma jfessirx li jafu kollox fuq l-affarijiet, mux il-punt, ma aħna u l-opinjoni tagħna, l-interpretazzjoni tagħna ta' x'qed jiġru aħna lesti anzi ħerqana li jkollna diskussjonijiet mal-partijiet kollha interessati għaliex jekk ikun hemm evidenzi differenti fuq riski differenti aħna lesti naċċettawha din u ndiskutuha wkoll. Iġifieri hawnhekk aħna ma wasalniex fl-aħħar anzi għadna biss fil-bidu però ma nistgħux nevitaw u ninjoraw li naraw x'kienet din il-kriżi sas-swieq. Issa rigward ir-ring fencing, din hija ħaġa importantissima anke fil-qasam tal-ħarsin tal-konsumatur aħna ehm, paper ġdida wkoll fuq ir-ring fencing u l-konsekwenzi li ġib miegħu dawn it-tip ta' elementi f'Solvency 2. Anzi li Solvency 2 irtieħu konsiderazzjoni Nasib li l-approċ huwa tajjeb u hemm alternattivi differenti illi jitrattaw dan is-suġġett rigward il-proporzjonalità issa. Dan huwa suġġett illi huwa l-qalbi ħafna jiena kont fil-Presidenza Portugiża U segwejt anki diskussjoni ta' konsil fil-bidu ta' Solvis 2 u niftakar li il-proporzjonalità kienet waħda mill-ewwel prioritajiet fuq l-aġenda u bħala sejops din wkoll għadha waħda mill prioritajiet tagħna jiena nemmen bisħieħ illi intom tistgħu timplementaw Solvency 2 b'mod proporzjonat. Il-kwestjoni illi mhux ħaj, ma tkunx adattati li jkollna żewġ sistemi ta' Solvency 2, waħda għal kumpaniji kbar u waħda għal żgħar, dina ma tkunx ġusta għal konsumaturi konsumaturi, għal kumpaniji żgħar, għal ħadd naħseb li għandna l-possibilità li nimplementaw Solvency 2 f'tipi ta' kumpaniji differenti u naħseb li ħafna mill-pariri tajna aħna kien hemm ħafna eżempji ta' kif il-proporzjonalità tista' tiġi applikata fil-supervizjoni tal-ġaċċar, per eżempju, hemm paper fuq dan, fuq simplifikazzjoni tal- tal-compilation tal-capital eh, requirements. U wara l-implementazzjoni aħna komplu naħdmu wkoll ġifiri fuq da suġġett għaliex fl-opinjoni tiegħi għandu jkun hemm pereżempju elementi min-naħa tal- l-istruttura ġdida tal-autoritajiet supervizorji dwar kif wieħed jista' jimplementa oqsma differenti ta' Solvency 2 dejjem eh, fil-qafas ta' proporzjonalità. Dwar il-konsumaturi iva naqbel miegħek Peter jeta' sew ħasra. Aħna fuq livell Ewropew għadna ma għamilniex dak kollu li nistgħu fil-qosma ta' servizzi finanzjarji hawnhekk għaliex m'għandniex panel ta' konsumaturi li tintervjeni b'mod dirett u li t-kommenta fuq il-kwistjoni ta' naf seob sanna panel konsultativi għanna u kol reprezentanti ta' konsumaturi fuq din il-panel u ma ta' un opinjonijiet u dejat tajbin ferm aħna ta' staw kontenti li jinsabu fuq din il-panel fil-fat. Għandhom pozizjoni soda ħafna fil- eh, panel konsultattiva. Normalment ma tħares lejn il-papers, per eżempju, anke minnaħa tal-Kommissjoni, ma naħsibx li hemm biżejjed minnaħa tal-konsumaturi fihom u din hija ħaġa li naħseb fuq livell Ewropew għandna l-indirizzaw u ntejbuha. L-aħħar punt fuq l-ekwivalenza kif għadd ħajkun hemm paper fuq l-ekwivalenza il-kriterji biex ikun hemm l-ekwivalenza. Nittama' ħajkunu f'din il-paper, nittama li ħaskun paper tajba u ħanatu kol parida li kommissjoni dwar deċizjoni fuq l ekvivalenza Din hija kwistjoni sensittiva ħafna, però aħna qegħdin naħarsu li minn perspettiva teknika f'termini ta' kriterji, naħseb dan huwa l-approċċ it-tajjeb. Grazzi ħafna dik kienet weġiba twila ma kien hemm ħafna mistoqsijiet jista' jkun li konna ħafna mistoqsijiet prevan. Grazzi Signora President, Sur President. Nixtiequ ngħidu lek prosit għal ħatra tiegħek eh, għal din il-kariga wa qasam li inti taf tajjeb u l-approċċ tiegħek bla dubju ser ikun siwi. Weġibt li l-Peter Skinner li kien ir-rapporter tagħna fuq Solvency 2 kummissjoni qed tagħti kull meta qed interpretaw eh, livell wieħed il-mod ta' kif qed tagħmlu hekk huwa tizvija mis-soltu. Irrid ngħid illi eh, qatt ma tista' tiżvija minn dak li huwa ġi stabilit fuq il-livell tnejn. U dak li huwa stabilit fuq il level tnejn u aspett tekniku wieħed ma jistax jerġa' eh, jagħmel il-kompromess tekniku mod differenti minn kif ġi stabbilit. U din għandha tkun ir-roadmap tagħkom. Jiena nixtieq nagħmel din il-mistoqsija lil Sur Gabriel Bernardino li huwa espert dan il-qasam u li segwa dan il-punt u għandu punt personali għalura fuq dawn l-aspetti u responsabiltajiet li huwa għed jħossibhom bħala president. Inti għat li l-miss u wieħed jgħid li hemm ċertu aspetti oħrajn. Inti kif tara l-urġenza tagħhom u kif tara ir-rabta tagħhom ma dak qed isir f'setturi oħrajn? u s sistema tal-garanziji tad depoziti Mhux bizet li ngħidu li wieħed rid jagħmilha din il-ħaġa kif u meta eh, dawn l-affarijiet li wieħed jagħmilhom frabta mal-banek i ħaġa speċifika u dawn affarijiet li nsemmuhom ħaġa oħra ma semmejtiex il-kwistjoni li jerġgħu jifetħu diskussjonijiet fuq l-OPR fuq din id-direttiva x'inhi l-urġenza tagħhom u ma l-aspetti li għandhom jiġu trattati f'dan il-mandat. Issa tielet ħaġa il-grupp support. L-awtoritajiet ta' supervizjoni kif ma semja fir-rapport tal-Arozier eh, ħanaraw eh, x'qed jingħad fuqhom jew inkella ħanistennew xi aspetti oħrajn f'dan il-qasam. Issa qasam eh, ieħor il-Solvency 2 Tiġawa marret eh, pass eh, il-bot għax edha tajt isma l-assikurazzjoni għanna n-applikaw l-istess affarijiet li jem fl-aspet bankarju. Isma, xinu ma l-iskadenzi, xinu ma d-dati biex inwet u l-istess mizuri fil-qasam tal-assikurazzjoni. l punt jisafu il-proporzjonalità. Irridu noqdu attenti hawnhekk għal dak li ġi fuq l-ewwel livell. Mhux għax billi adottajna Solvency tnejn irridu noqogħdu naħsbu biss fuq eh, il-suq intern, il-Big Five jew il-Big Four, jiddependi mill-ġurnata. Ma wieħed irid iħares il-fibra tal-assikurazzjonijiet illi jassiguraw il-diversità fis-suq u fl-offerta. U paradoss illi l-applikazzjoni ta' solvenzi nisaċ wasalna biex insaħħu b'mod eċċessiv fil-qasam tal-assikurazzjoni meta hemm diskussjoni teoretika, però ukoll pratika li edha tajt kemm eh, rridu nasbu wkoll fuq l-affarijiet eh, l-oħra. Sawa, Mela, il-mistoqsijiet huma importanti u pertinenti u provokattivi ħafna li xinti attiva ħafna f'dawn it-tip ta' diskussjonijiet. Issa, fuq devjazzjonijiet il-nuqqas ta' konformità mal-level wieħed, Sinjura Beres, naf li taf li mhix intenzjoni tagħna fil-fatt illi aħna nitbedu minn livell wieħed, livell wieħed fil-fatt huwa dokument illi aħna l-kol bil dwaru. U dan għandu jiġi applikat b'mod li jagħmel sens. Ovvjament huwa diffiċli ħafna f'ċertu punti fejn wieħed qatt irid jinterpretah id-dokument. Ġi mhix kwistjoni wieħed jagħmel riinterpretazzjonijiet ta' ideat politiċi anke fuq kwistjonijiet tekniċi hemm ċertu elementi fuq fid-dokument li livell wieħed li jridu jiġu interpretati anke f'termini ta' konsekwenzi tekniċi u minna tagħna kif qatt aħna pjuttost miftuħa trasparenti rigward il-proċess u lesti anke li nagħtu pariri illi dejjem jaqgħu fil-limiti ta' livell wieħed aħna lesti dejjem li nagħmlu l-mutana u nagħtu il-pariri tagħna, però mhux stalina li niddeċidu u mhux l-intenzjoni tagħna laqqas li nisfidaw id-dokumenti ġifieri. Fuq il-punti differenti li inti semmejt fuq l-assigurazzjoni, per eżempju, din hija Kwestjoni fejn l-assigurazzjoni fuq livell Ewropew għadu ta' mhuwiex ta' livell li biżejjed meta tqablu ma' setturi finanzjarji oħra speċjalment dak bankarju. Aħna tajna ukoll pariri lill-Kummissjoni fuq dan. Għedni li ħaġa urġenti se tiġi indirizzata fuq livell Ewropew hemm approċċ pass pass li jista' jittieħed, però Nasib l-importanti ħafna li naraw anki x'ġara fis-settur bankarju jina Min nistax nifhem fi għandhom ikunu differenti daw faħam mill-aħħar għadin nitkellmu dwar prodotti li għandhom l-istess bażi. Ġifiri, irrid ikun hemm livell li għalmenu ta' konverġenza ma' soluzzjoni li għanna fil-qasam bankarju. Ovvjament għan diskussjoni twila ħafna u komplikata jekk għandix nażlu skema ta' garanzija Ewropea jew kellha għandix tkun ibbażata fuq il-garanziji l ta' garanzija nazzjonali, din hija ħaġa li hija deċiżjoni politika diffiċli ħafna ma fl-aħħar mill-aħħar naħseb li il-konverġenza l-inqas għandu jkun hemm livell ta' konverġenza bejn eh, l-iskemi nazzjonali. Issa, minna l-oħra rrid ikun hemm approċċ ta' konverġenza Ewropea fil-non-life size imma din hija differenti mill dak li sir fil-qasam liħor rigward il-pensjonijiet naħseb illi dan huwa qasam fejn naħseb li bħala Ewropew Pal Ewropej aħna għandna bżonna dil ħaġa però din hija l-opinjoni personali tiegħi inti tlabni l-opinjoni tiegħi u din hija hi. Bħala Ewropej naħseb li jrid ikollna diskussjoni dettaljata ħafna dwar x'nixtiequ nilħqu aħna fil-qasam tal-pensjonijiet. Kif nafu hemm ħafna differenzi fis-sistemi nazzjonali, ħafna differenzi anki f'termini ta' wedit madwar l-Ewropa. Importanti li jkun hemm diskussjoni għal inqas dwar is-sigurezza ta' dawn il-wedit li hemm. Aħna lesti dejjem li ngħinu, aħna tas-siops nasab li għandna għalfien esperti dwar is-sistemi nazzjonali differenti. Għanna idea aħjar mill-li qatt kanna qabel dwar differenzi ta' sistemi għax anki għalina bħala supervizuri kultant huwa diffiċli li nifmu eżattament xinu ma differenzi kolla li jeżistu fl-osma tal-pensjonijiet fil-pajzi differenti naħseb illi il-luman tas sistemi kif jaħdmu aħna l-esti dejjem li naħdmu fuqhom. Però iva dana settur importantissimu għal futur tal-Ewropa, anki kwistjoni ta' demografija fil-fatt u għalek għanna l-indirizzaw. Hemmil l ta' solvency jissem ċertu qasma bħal per eżempju naħseb illi l-kwistjonijiet li għandhom xaqsmu ma' ġestjoni ta' riskju li għanna bħalissa taħt Solvency 2 fil-qasam ta' sistem ta' governanza, ecc. Din hija xi ħaġa li nistgħu napplikaw wkoll għas sistema tal-pensjonijiet għaliex le. Din hija ħaġa li diġà japplikaw ċertu pajjiżi llum il-ġurnata, ġifieri naħseb li dan jkun titjib fuq dak li tiġa li għanna bħalissa fil-qasam tal-pensjonijiet dwar l-appoġġi tal grupp issa. Naħseb li din hija ħaġa li rridu nistudjawha iktar fid-dettall anke fil ġejjini U hija l-opinjoni personali tiegħi li iktar ma jgħaddi żmien u jkun hemm iktar konverġenza bej sistemi. Naħseb illi permezz tal-awtoritajiet ta' supervizuri ġodda ħajkun hemm jerġa' iktar konverġenza, dan ħajsir suġġett iktar faċli biex wieħed jiddiskutih idealment fil-futur immedjat. Ma nistaw aħna naħsbu biss li sistemi supervizori ħajġu armonizzati jekk mill n nar Dina mhix il-realtà u mhix realista ħaġa. Diskussjonijiet jina li nisegwi diskussjonijiet fuq livell Ewropew internazzjonali ħafna snin u hemm titjib kbir illi sar, enormi. U naħseb li nistaw nibqaw nitjibu f'dan il-qasam u anki kunem hemm iktar fiduċja bejnietna li hija xi ħaġa fundamentali għal din li tgħidha tal apposta gruppi rigward il-proporzjonalità. Il-proporzjonalità titkun anke fis-supervizjoni da żgur. Waħda mill laqs mawlanina, mill-fatturi ewlenin ta' suċċess ta' Solvency 2 hija kif l-Ewropa ħajkolla proċess ta' supervizjoni tajjeb għanna direttivi illi applikaw eh, b'mod uniformi bejn l-istati membri huwa il-mod kif tiġi implementata din direttiva li fil-fatt eh, jott mux illi sempliciment kunem fuq il-karta, naħseb illi qegħdin fitri it-tajba biex naslu għal sistema supervizorja tas sewwa Ewropea fil-qasam ta' servizzi finanzjari. Naħseb li solvency tejna naslu għal dan u proporzjonalità trid tkun hemm trid tiġi applikata anke fis-sistema supervizorja żgur. Aħna Provdejna u ħafna elementi fil-paper tagħna li saqnjam il-Kommissjoni li qed fuq dan is-suġġett ukoll. L-aħħar punt fuq il-konsolidazzjoni, Solvency 2 ħajna xila wassal konsolidazzjoni żejda nittama li le sam il bidu ta' din ta' dan l-eżerċizzju li eh, nipparteċipa f'dan l eżerċizzju sa mill-bidu net, naħseb li ħajkunem hemm lok għal awturi differenti fiha l-iskema implementazzjoni tajba mill-lat supervizorju ta' Solvency 2 tkun ta' għajnuna kbira ka' konna bżon ta' implementazzjoni illi fl-ewwel snin trid tkun nadattawa trid tkun konsiderazzjoni wkoll xirid jinbidel. Ejja nagħmlu hekk, eh, pass pass kollox, naħseb l-appoġġ gruppi hija ta' ħaġa importanti hawnhekk sabiex bil-mod il-mod in-nies jibdew jaċċettaw din l-idea b'daqsxejn iktar ħeġġa. Grazzi. Thank you very much. Uh, next on my list is, is Udo. Grazzi. Issa. Rido, intu jirrit t-tkellem jow rrit tajdinna li t Peter. Le, grazzi. Għandi mistoqsijiet fil-fat. bl-Inglis tajjeb għandkom interpretazzjoni. Iva interpretazzjoni, mela, żewġ mistoqsijiet. Tiġa forsi għacċennajtu għal-jom dawn imma mux fid-dettal. Għadin nitkellmu dwar l-assigurazzjoni, mux biss lejn il-banek. L-assigurazzjoni matul il-krizi finanzjarja kollha kemmi. U Tkellimna wkoll dwar il-ġestjoni tar-riskju. Il-leġiżlazzjoni għandha tipprova ssib bażi ugwali għal kulħadd u taċċerta illi r-riskju ikun jista' jiġi ġestit. Is-Sinjura Beres semmitu dan taħsbu però li hemm bżonn ta' bilanċjar ta' ir-responsabilta Ewropea, ġifiri skema ta' responsabilta Ewropea. Hemm ħafna xettiċiżmu dwar dan, ħafna rappreżentanti tal-industrija jgħidu li jekk aħna nkunu iktar kawti minn oħrajn fuq is-suq, allura għalfejn. Allura saqada jew pitada jien għandi naqsam ir-riskju ma' operaturi illi għadin jagħmlu xogħol ħafna iktar riskjus milli qegħdin nagħmlu aħna sissa. Ġifiri din hija ħaġa importanti ħafna jekk inħarsu lejn approċċ Ewropew għaż insaqsi lilek issa bħala espert xikun il-pass ideali li għanna nieħdu l-iktar pass li għamel sens. Fl-Europa u anki f'passijiet oħra għedin nitkellmu dwar is-sistemi ta' twissija bekrija. Di kif nistaw namluwa fuq livell globali, fuq livell makroekonomiku, ħalli nkunu nistaw, nkunu nafu eh, fil-ħin xinu ma riski il-kbar. Aħna għadin nwafqu din il-Systemic Risk Board u koll li għanda tkun ta' organizzazzjoni eh, supervizorja li tgħidilna x'ħajkunu r-riski twissina bihom. Issa intom organizzazzjoni, għandkom organizzazzjoni makroekonomika li tosserva il-partijiet kollha li qegħdin li huma involuti u anki il-fondi jekk ir-riski ġenerati jkunu kbar wis. Issa xiġri jekk imorru pass iktar lil-in. Jekk daw l-aġenziji Ewropej kif ħaj kooperaw mal- um, macro risk board fl-Ewropa sabiex aħna nevitaw li risk insiru nafu bihom meta jkun tard wisq. Thank you very much for your question. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek. ma mistoqsijiet relevanti ħafna fuq l-ewwel punt dwar l-assigurazzjoni. Iva nafx numa ċertu eh, kritika li qed ikollna f'dawn is-sistemi. Jiena naħseb illi minnaħa fuq il-ħajja bħal l-assigurazzjoni u qasma bankarju ta' investiment dan li għadin jikkompetu fl-istess Su għall-investimenti tal-konsumaturi, naħseb li huwa importanti ħafna illi kolna livell ta' protezzjoni ugwali jew għalmenu eh, simili għal konsumaturi se jekk iġdina għall assigurazzjoni fuq il-ħajja jekk ix għal politika ta' polza ta' investiment jekk jiex fil-qasam bankarju li ikun hemm eh, trattament ugwali għal konsumaturi f'dawn it-tip ta' prodotti. Imbagħad ovvjament hemm ikustjoni wkoll ta' kif wieħed għandu jimplementa. U x'inhuma l-elementi differenti fl-iskemi għandek inti l-abbitu, għandek l-element tal-finanzi, dawn nistgħu nużawhom biex nippruvaw għall-inqas nindirizzaw ċertu problemi, ċertu nuqqas ta' F'ċertu pajjiżi għandek ċertu skemi li huma finanzjati b'mod proporzjonat ma' riskju illi wieħed illi daw ġibu fis-sistema. Is-sistema ovvjament għandha l-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Però f'ħafna pajjiżi llum il-ġurnata diġà hemm ċertu elementi li wieħed jista' jikkonsidra sabiex noħorġu b'soluzzjoni li tagħti livell xira ta' konverġenza tal-ħarsin ta' konsumaturi fl-Ewropa. Din naħseb li hija importanti ħafna il-kriżi jurid illi eżempju f'ċertu pajjiżi meta is-suq u l-industrija kienu kontra fil-passat u meta pereżempju il-kontijiet tal-bank ikunu garantiti u ċertu prodotti ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja ma mhux garantiti dan jkoll joħloq problema fuq is-suq. Nasab li issa huwa l-moment illi nindirizzaw dan il-pont. Rigward il sistema ta' twissija bikrija u il-makro u mikroekonomiji naħseb li hemm xi punti li huma importanti ħafna lina anke mill-lat tal-assigurazzjoni pensjonijiet. Aħna ħerqana li jkollna dan l-element macroprudential u naħseb li din hija lezzjoni mill-passat li tallimna. L-għat naħseb illi mannix sempliciment nħarsu lejn il-lat bankarju, anki l-assigurazzjoni u l-pensjonijiet jistaw jamluna ħafna kien ħarsu lejn lehom dawn huma l-ikbar investituri fl-Ewropa. Jekk huma jirtiraw mis-suq hemmhekk veru jkollna fjask. Iġifiri, jekk meta tsibu soluzzjonijiet f'terminu ta' macroprudential supervision tinsewx illi l assigurazzjoni u l-pensjonijiet ukoll għandhom rwol importanti ħafna f'dan il-qasam u dinja kwestjoni tal wieħed jara iħares lejn il-bilanċ bejn il-bord ġdida ta' supervizjoni fejn aħna naħsbu li hemm nuqqas ta' arfin ta' dwar l-assigurazzjoni. U naħseb li numru ta' nies mill-qasam bankarju anki oħrajn fejn ir-riski wkoll huwa importanti ħafna. Mhux biss riski finanzjarji hawnhekk jista' jkun hemm ukoll riski oħra li jistgħu iġibu problemi magħhom għall l-istabilità finanzjarja, per eżempju, eh, terremoti, atti terroristiċi, eċċetra, dana jikun importanti li kollna pożizzjoni bilanċjati fuq din il-macro prudential uh, eh, economy. Issa, fuq kif għandhom jaħdmu bejnietom bejni bejnietom il-mikro u l-makro. Għanna pala makro supervizuri naħseb illi għanna ħafna li naraw fil-qafas tal-eżas il-ġdida li niprofdu informazzjoni l-bord ta' riskju sistemiku. Anke per eżempju fuq il-fondi tal-pensjonijiet li kif għattuma importanti ħafna l-istabilita finanzjarja dan hija waħed mill-affarijiet mill kontributi kbar li ħajatu l-eżas. Aħna bħala seops ma nix il-seta li konna dibattitu ċentralizzat madwar l-Europa fuq informazzjoni Mhux possibbli li uħut mill-membri tagħna jaddunna l-informazzjoni. Però l-esas u iva. U għalhekk ikollhom eh, huma ta' importanza għaf kbira f'dan il-qasam. Aħna ħerqana wkoll li jkollna din id-database ċentrali ta' informazzjoni u li tippermetti lil li jessarbi biex jagħmlu l-analiżi tagħhom. Però L-informazzjoni li jimbat li bi għanda taħdi li l-lesas ma taċ nisimaw dwar li l-lesas biex jaħdmu tajjeb. Nasab li hija importanti ħafna illi kollhom informazzjoni dwar il-makro riski u jiġri. Din għandha tkun informazzjoni li tgħaddi miż-żewġ naħat u mhux minnaħa naħa waħda biss, grazzi. Uh, thank you. Um... Grazzi. Jena t-nipermetti li d dumu biex t-rispondu u tamlu domandi għaliex dawn huma kwistjonijiet importanti. Pero eh, għaddaw li nota li għallu li fejn irridu naġlu xiftit iktar. Silvija kjoġbok. Grazie ħafna, Signora President, ħan wieġeb eh, għal talba l-għamiltint u eh, ħanħalli eh, nofs eh, il-mistoqsija tiegħi fuq il-kwistjoni tal-mikro u makro intom diġà weġibtu. Jien rapporter tal-European Systemic Risk Board. Dak kollu ġisa tagħtina mod aktar konkret fuq eh, ir-rappreżentazzjoni illi tiġadni għam mill-aspet tal-serikurazzjoni, merħba bijom iġifjek tista' tagħtihomna. Kwissjoni fuq l-accountability, brabta mal-indipendenza, kif inti tara li kunem bilanċ tajjeb bejnietom? il-koll aħna eh, u importanti in-natura indipendenti ta' din l-analiżi, ma' indipendenti ma' jfissirx li tkun imdender fl-arja ġifiri forsi tista' ta' dinna xi kemm tejn aktar fuq din il-ħaġa. Grazzi ta' li ġejt fostna llum biex tippermetti li kollha dan l-iskambju miegħek. Merci beaucoup votre question. Grazzi ħafna l-mistoqsija tiegħek. And of course we will... Dwar l-ewwel domanda aħna ser nipprovdu proposti konkreti u aħna ovvjament ukoll lesti li nidjalogaw ma'kom fuq din il-kwistjoni. Ovvjament ser jkun hemm ipotezi fil-futur biex ikunu nistgħu noħorġu bi proposti konkreti. Kif qed ilkom qabel fir-rigward tal-accountability u l-indipendenza, jiena naħseb li it-test eh, li tatna l-Kummissjoni diġa fih bilanċ, bilanċ tajjeb dwar l-indipendenza u l-accountability. U fl-aħħar mill-aħħar jiena nemmen li l-indipendenza hija importanti kifet inti. U m'għandix uh, Awtorità supervizorja Ewropea li kollha inqas indipendenza mill-membri tagħha milli għandhom issa l-membri fil-pajjiżi differenti u fl-istati membri differenti l-autorità supervizorja Ewropea hija responsabbli lejn il-gvern, lejn il-parlament u jiena naħseb li għandu jkollna l-istess ħaġa. Hemm elementi tajbin hemmhekk per eżempju fil-jeza li għanda bżon, bżon rapporti matul is-sena biex naraw kif eh, kienet il-prestazzjoni tal-attivitajiet tagħhom u eh, ċer futur eh, għandu jiġi konfermat mill-parlament dawn huma kollha elementi li isaħħu l-accountability. Però mill-lat ta' l-indipendenza naħseb li wkoll irridu nagħtu ta' oħra lejn il-proposti, nafu li fil-Kunsill hemm xi diskussjonijiet dwar dawn il-kwistjonijiet biex ehm, nipprivaw insibu bela ċaħjar bejn il-poteri tal-Kommissjoni u il-poteri tal-IESA u il-mod ta' kif id-deċiżjonijiet qegħdin jittieħdu fil-IESAS u kol possibilità tal-Kommissjoni standards um, ehm, mandatorji tekniċi aħna nemnu li rridu nsibu bilanċ xira hawnhekk biex nevitaw li xi ħaġa li hija vera teknika minn natura tagħha u li l-Komissjoni tkun tista' tibdilha mbagħad fl-aħħar mill-aħħar dawn eh, l-avviżi tekniċi. Għaldaqstant irridu nerġgħu nanalizzaw għat-tieni darba t-test biex bekk ikun hemm bilanċ aħjar. Però ser ikonna proposti ċari minna ħatana biex niprivaw nsibu l-bilanċ kif suppost. Grazzi ħafna Katrina kjoġbok. Grazzi, Signora President u nixtieq nsaqsi iż-żewġ domandi l-ewwel dwar is-solvenza tnejn u l-kwistjoni dwar il-premium tal-likwidità li żdied. Tista' forsi tagħtina aġġornament dwar dan għaliex jekk ma sarx tibdiliet allura għandu jkun hemm ekwivalenti ta' tnaqqis ta' 20% fil-futur u dan mhux tajjeb lejha għal kemm għall-konsumaturi u laqas għall-industrija. Mbagħad fir rigward tal-protezzjoni tal-konsumatur jiena nixtieq insaqsik dwar id-jofija hemm fil-protezzjoni eh, tal-konsumatur, però kif nistgħu insolvuha skont inti din il-kwistjoni? Grazzi. Grazzi ħafna ta' domandi tiegħek, jiena se nipprova nżomm fil-qosor. Il-premium tal-likwidità eh, hija domanda importanti ħafna Dan huwa suġġett li qegħdin eh, nanalizzaw bħalissa u nista' ngħidilkom li din kienet kwistjoni li eh, bdejna diskutuha tard anka wara li aħna konna diġà batna l konsultazzjoni tagħna din hija kwistjoni li aħna diġà iddiskutejna ma' stakeholders differenti biex ikollna parir ehm, għal kummissjoni fil-dokumenti sajna batu din is-sena, din il-ġimgħa skużawni, pożizzjonijiet differenti dwar il-kwistjoni teknika dwar jekk hemmx premium tal-likwidità li għandu jiġi miżju tal-risk free, però din hija xi ħaġa u wis komplessa wis teknika. Jiena nista' ngħidlek però li s-sejops hija lesta li tiddiskuti dawn il-kwistjonijiet aħna ser mm, namlu minn kollox biex niddiskutu dan mal-stakeholders differenti ser jkollna task force eh, u se nanalizzaw l-affarijiet sew naraw l-idea li jkollna liquidity premium fir rigward ta' risk free interest rate, niddiskutu liabilities u għan niddiskutu dawn mal-stakeholders differenti fuq kol mal-kommissjoni u nisperaw li ser insibu naslu għal deċiżjoni. U naħseb li jiva ser insibu deċiżjoni xirqa għal dan is-suġġett ukoll. Din hija ċaġa diffiċli għaliex hija teknika u fl-istess ħin mbagħad issir politika għaliex hemm l-implikazzjonijiet, hemm ħafna implikazzjonijiet minħabba l-ammont ta' flus involuti fil-dispożizzjonijiet tekniċi. Aħna wkoll superviżuri aħna ser nagħtu l parir tagħna dwar din kif ser tidħol fis-sistema kollha kemm hi, però mbagħad fl-aħħar mill-aħħar din ser tkun deċiżjoni politika aħna rridu eh, nagħtu l-parir tagħna u nagħmlu dan f'trasparenza u niddiskutu sewwa dan se sir fix-xhur li ġejjin. Dwar il-protezzjoni tal-konsumatur kont qed nirrifletti xi ftit u naħseb dwar l-inputs min-naħa tal-konsumatur għaliex xi kultant aħna ma jkollniex bilanċ min-naħa tal-konsumaturi. Jiena naf li l-Kummissjoni għamlet xi pjanijiet fir-rigward ta' dan biex ikollha iktar eh, gruppi eh, iktar orjentati lejn il-konsumatur li għatu iktar pariri f'dawn f'rigward ta' dawn il-kwistjonijiet komplessi ħafna u aħna rridu nikkontribwixxu għal dan. Fuq livell ta' SEOPS, dak li qed nippruvaw nagħmlu issa huwa li nanalizzaw sitwazzjonijiet differenti ġewwa l-Ewropa għaliex dwar il-protezzjoni tal-konsumatur m'hemmx wis konverġenza, allura qed nippruvaw nittrattaw din il-kwistjoni u nippruvaw nanalizzaw iktar biex inkunu nistgħu nofru iktar parir fil-futur. Tajjeb, jekk tagħmlu li sinjali tixtieq u titkellmu jkun ħafna ħjar għalija. Issa sur Paul Sikjoġbok. Mikrofonu għal-kellim. Domanda qasira din hija dwar um, ehm, kompaniji medji. Jiena mort konferenza s-sena sena l-oħra fejn kien hemm managers u impjegati minn dawn il-kumpaniji tal-assigurazzjoni Zaru medji u t-tabanda tiegħi din. Kif ser tassiguraw li dawn il-pjanijiet komprensivi li għanna u dimna mux ser jamlu pis zejjed fuq dawn il-kumpaniji tal-assigurazzjoni li kunu żaru medji. Għaliex is-settur huwa mħasseb ħafna dwar din il-kwistjoni. Grazzi ħafna, grazzi għad-domanda tiegħek. Kifet qabel ir-risposta għal domanda tiegħek hija proporzjonalità jekk inti tara l-parir li ta' seops li l-Kommissjoni tista' tinduna li fi kull dokument hemm referenza u eżempji dwar kif tiġi applikata l-proporzjonalità. Fl-ewwel plastru, fit-tieni u fit-tielet, u anka fil-proċess supervizorju jiena nista nassigurak li aħna maħniex qed nanalizzaw il-solvenza tnejn mill-lat tal-kumpaniji l-kbar minn dan mhuwiex il-każ. Aħna sirin komplu bil-proċess tagħna anke fil-fażi tal-implementazzjoni. Aħna rrid rridu li konna eżempji prattiċi dwar il-proporzjonalità u qed naħdmu fuq dan flimkien mal-industrija u mal-assoċjazzjonijiet Dan huwa proċess miftuħ u trasparenti u aħna ċari ħafna fuq dan il-punt. Għalek joġbok? Skużawni, ħsibt li għatli li ma nistax nisaqsi domandi. Għanna bżonnom dawn l-autoritajiet, dawn il-bodies, nistaw nsaqsu. għandna bżonn kumpanija waħda biss, tkun biżejjed kumpanija waħda, kif ser insolvu din il-problema? Aħna rridu nibdlu il-kultura bħal pereżempju xe tiġi fi rigward tal-Italja u l-Litwanja jekk jogħġbok. Thank you very much for Grazzi ħafna domanda tiegħek. Dwar l-ewwel domanda, għalfejn għandna bżonn tliet awtoritajiet. Jiena provajt nitkellem dwar dan fi slides tiegħi. Hemm tliet kwistjonijiet importanti hawnhekk. l għal wahda jadar l-expertise u specifitajiet. M'hemmx mod li nasbu li hemm għajkun hemm nies li qed jenalizzaw riski speċifiċi fis-sistema kollha finanzjarja għaliex tant huma differenti, tant hemm implikazzjonijiet differenti dwar kif uh, ser jinteraġixxu mal-fatturi kollha ekonomiċi pal per eżempju riski fil-qasam tal-banek, tal-banking u riski tal-likwidità għada u mandom xaqsmu xejn ma' riski li hemm fl-assikurazzjoni. U riski fl-assikurazzjoni li mandax taqsam xejn ma' assikurazzjoni tal-ħajja jew kol differenti ma' aspetti oħrajn tal-ekonomija, daqstan għandna bżonn ta' nies differenti. Iva nistgħu nagħmlu eh, Mm, ġabra ta', ta dawn l efferts kollha, però fl-aħħar mill-aħħar dan irid jiġi maniġjat b'mod tajjeb. U kull istituzzjoni ser ikollna l-prioritajiet tagħha, rridu nagħmlu prioritajiet. U dak li bezzani u li naħseb li rridu nevitaw u li aħna meta jkollna prioritajiet nispiċċaw ninsew l-assigurazzjoni l-pensjonijiet għaliex il-banking ikun fuq net tal-lista tal-prioritajiet u mbagħad ma nafx xiġri f'rigward rigward tal-pensjonijiet u tal-assigurazzjoni. Issa dwar il-settlement of disagreement, jiena naħseb li se jkunu l-esti għalih permezz ta' proċess tajjeb u kif xira, dan għandu x'jaqsam ma' test l għazas li qed jiġi diskuss bħalissa. Aħna lesti li nagħmlu dan b'mod professjonali, il-kulturi huma differenti, ovvjament. U għal daqstant, dan il-proċess ta' kumitati kien diġà pass il-qoddim u l-autoritajiet il-ġodda ser ikunu t-tieni pass il-qoddim fil-futur. Grazzi. Grazzi ħafna ma ħadd iktar li jixtieq jitkellem fadal jien biss li nixtieq nitkellem ħafna mill-punti li jiena xtaqt eh, insemmi diġà tqajmu. Nixtieq eh, nitkellem dwar xi punti li diġà tqajmu bħal pereżempju jekk aħna ngħidu li għandna bżonn tliet aġenziji separati u nifmu l-istorja wara dan, u jien ukoll qed nifhem dak li qed tgħidu dwar ir-riskju tal-assigurazzjoni li jintesa fir rigward tal konċentrazzjoni li qed issir fuq il-banek, naħseb li mbagħad ir-rwol tal-assikurazzjoni kif qed huwa li huwa investitur kbir ħafna. Umbagħad fir-rigward tas-security jista' jkun xi ħaġa li aħna qed nirriskjaw li nitilfu jekk kollox imbagħad isir fuq eh, settur uniku, f'settur uniku. Għaldaqstant jiena kont qed nitħasseb dwar x'għandek xi tajt dwar it tisħiet tal-koordinazzjoni li qegħdin nippjanaw, qed tiġi pjanata bejn e, tlet aġenziji settorjali. Jidirli li dik it-tip ta' koordinazzjoni għandu kollha fi anfissa l-poter ta' aġenzija u dwar kif wieħed ser jiksab il-kooperazzjoni mas sistemi Crisk Board. Jiena naqbel li għandu jkollna assikurazzjoni fis sistemi Chris Borg. Il-ġimgħa l-oħra, pereżempju, meta kont ġewwa Washington ma' Sur Skinner, u aħna konna qegħdin inħeġġu lill-Istati Uniti biex jagħmlu supervizjoni tagħhom fuq livell federali biex bekk aħna nkollna xi ħaġa ekwivalenti għaliha ekwivalenti għal solvenza 2, aħna biċ-ċar li jekk huma kienux ser jgħidu li sussidjarju attiv ta' kumpanija tal-assigurazzjoni Ewropea ser jkollha riski sistematiċi u u tkun tiġi supervista mill-Fed. Ovvjament aħna konnet ngħidu li aħna rridu sistemi Chris Board tagħna li jaħdem mal-Kunsil ta' Stabilità tagħhom, l-Stability Council tal-Istati Uniti Allura forsi tista' tikkummenta xi ftit dwar it-tisħiħ ta' dan. It-tieni punt li xtaqt insemmi kien dwar risk free rates u id-dispożizzjonijiet tekniċi li ġew discounted permezz ta' AAA government bonds li dan il-Eurozone jista' jkun joħolqu xi ftit ta' pressjoni konsiderevoli minħabba l-fatt li probabbilment Franza u l-Ġermanja biss f'dawn pajjiż jista' jkun hemm xi distorsjoni jew inkella xi effetti. Kif ser tanalizzaw din il-problema? Kif ser taffaċċaw din il-problema? Naf li diġa' tqajmet din il-problema fil-passat. Grazzi. Grazzi ħafna, Signor President. Dwar l-ewwel kwistjoni. Jiena nemmen li hemm soluzzjoni fil-tisħiħ ta' koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet differenti u bejn l aġenzija differenti. Jiena naħseb li dak li għanna l-lum taħt e, level 3 huwa punta tluq tajjeb. Għanna il-komitati li għanna l-lum li għandhom kooperazzjoni b'saħħitha u koordinazzjoni tajba fi dawn it-tlet setturi u nemmen li dan huwa punta tluq tajjeb għall-istruttura l-ġdida. Issa jekk hemm bżonn ta' aġenzija oħra fuq dawn, ma naħsibx li huwa l-każ, le, naħseb li dan ikun iżejjed, però tisħiħ tal-koordinazzjoni u li konna regoli ċari definiti taħt il-leġizlazzjoni hija xi ħaġa li iva nemmen li hija tajba u hija xi ħaġa li għandna naħdmu fuqha. Fir rigward ta' discounting tal liabilities, dak li qed jgħid SEOPS u dak li stabbilixxa SEOPS fil-dokument ta' konsultazzjoni hija lista ta' kriterji biex nkunu nistgħu nassessjaw jekk ċertu rates u miex risk free. Waħda mill kwistjonijiet hawnhekk hija li AAA government bonds huma probablement l-uniċi li m'għandhomx credit risk u kwalunkwe bond tal-gvern għandu xi tip ta' credit risk jekk per eżempju tieħu li swap cards hemm xi element ta' credit risk ukoll hemmhekk u allura dak li nistgħu nagħmlu u li lesti li naħdmu fuqu huwa li nanalizzaw il-kriterji li fassalna naħseb li kulħadd jaqbel fuqhom u biex naħdmu fuq eh, l-aġġustamenti għat tipi ta' free rates biex naraw eżattament x'inhu huma. Naħseb li aħna lkoll lessi li naħdmu fuqhom ma' stakeholders differenti biex bekk inkunu nistgħu nsibu soluzzjoni. U importanti ħafna li dan jiġi armonizzat fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna. Allura, naħseb li wasalna l-konklużjoni fl-għam l-iskambju ta' opinjonijiet. Din ser tkun l-ewwel minn ħafna skambju ta' opinjonijiet u nirringrazzjak ħafna tal-li rispondejt id-domandi tagħna. Grazzi. No, no, we, we, Right, um, we, we've got ourselves about a couple of minutes spare, so if... Tajja panna xi ftit minuti ekstra biss, so jekk jaġobkom li jekk tħorġu mill-kamra u ħorġu fis-silenzju. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa punt ħamsa: is-sistema komuni ta' taxxa fuq valur miżjud. Le, tgħid il-President qed insegwi l-aġenda il-ħażina. il ħażina għanna il-kooperazzjoni amministrativa fil assanta ta' tassazzjoni. Dawk li jgħetit il-u jek zommu l-kwiet biex nkun nista' nitlob li rapporter biex tibda l-prezentazzjoni tagħha. Muchas gracias, señora Presidenta. La Comisión Europea adottò... Grazie ħafna, Signora President Qabel it-tmim tal-aħħar Parlament, il-Kummissjoni adottat serje ta' proposti leġislattivi bħala parti mill-ġlieda kontra il fraġi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa. Punt ewlieni tal-istrateġija komuni hija l-abbozz ta' direttiva fuq uh, kooperazzjoni amministrativa fil-qasam fiskali sa bħala rapporter fil-Parlament fuq din il-proposta. Jiena nixtieq eh, nitkellem dwar dan l-iskambju ta' opinjonijiet Nixtieq nitkellem dwar l-importanza dan ir-regolament u nixtieq ukoll insemmi eh, t-tip ċentrali fuq din id-direttiva. Din id-direttiva hija importanti għaliex il-frodi tat-taxxa għandhom pat kbir ħafna fuq l-Unjoni Ewropea. Il-problema hija li l budgets nazzjonali intlaqtu ħażin ħafna mill-frodi fiskali ta' taxxa jista' jkollhom effett fuq il-politika pubblika, edukazzjoni, is-saħħa, riċerka. U wkoll timminna l-prinċipju ta' l-ugwaljanza fit-taxxa kemm għall individwi kif ukoll għall kumpaniji wkoll tagħmel distorzjoni tal-kompetizzjoni li jaffettwa ħafna il-mod ta' kif jaħdem is-suq intern. F'din il-kriżi ekonomika meta l-pajjiżi kollha qegħdin iżidu d-deficit tagħhom, in-nuqqas ta' riżorsi qed jagħmel impatt kbir fuq l-abilità tal-gvernijiet biex meta jonfqu. Issa fir-rigward tal-impatt li għandu l-frodi tat-taxxa, jien naħseb li rridu nżommu f'moħħna il-volum ta' frodi tat-taxxa fl-Unjoni Ewropea li skont ċertu estimi huwa ta' iktar minn 200 biljun euro kull sena. Fi kliem ieħor, iktar minn 2% tal-GDP fl-Unjoni Ewropea jekk inqablu dan mal l european Economic Recovery Plan li faslet il-Kommissjoni biex um, timira l-kriżi finanzjarja, nistgħu ngħidu li dan huwa biss wieħed fil-mija tal-GDP, ġifieri fi kliem ieħor il-ġrida kontra il-frodi tat-taxxa hija sfida ekonomika ewlenija għalina. Jiena nixtieq ngħid li jiena kontenta mill-proposta tal mill-proposta tal-Sir um, Kovac et dejjem ikonna proposti iktar effettivi biex nifaċjaw il-frodi permezz aktar kooperazzjoni. Jiena kontenti għal żewġ raġunijiet. Għaliex l-ewwel din titkellem dwar is-sovranità tat-taxxa tal-pajjiż individwali b'mod partikolari meta nkunu meta naslu għall immaniġjar aħjar ta' riżorsi tat-taxxa għabbażi tal-kooperazzjoni li aħna fassalna. Issa però aktar ma nimxu bl-integrazzjoni Ewropea din id-direttiva issir ferm ferm iktar importanti kemm politikament, ekonomikament u amministrativament. U allura l-integrazzjoni tat-taxxa ovvjament hija parti mill-proġett Ewropew. Din il-proposta tieħu timxi eh, eh, tajba fid-direzzjoni tajba. U dawk il-pajizi illi xorta falja kienu accettaw ma ġenerali li meta jiġu biex jimplementaw ma kienu daqseb dispa simbat li jihdu l-mizuri li kienem bżon. Nasib li aħna kolla naħsbu li jistawa sal-izmin biex nizviluppaw istrumenti ġodda ta' sistema e, fiskali sabiex din timxi fit ma' integrazzjoni s-suq għalek Direttiva proposta turi abza kwalitattiva għaliex u kwantitattiva għalix hemm iktar obbligi u tikkonkretizza dawk eh, preżenti. U twassal għat-tieni fażi importanti fil-ġida kontra l-frodu, fil-frodi, naħseb li issa żmien li wasal biex fil-fatt nieħdu dan il-pass għaliex il-kriżi u kemm il-kwistjoni kienet dajfa u kienem bżon u l-mizuri li jieħu pajis wieħed teffetwa l-ekonomija ta' pajizi oħra. Fil- Iridu najdu unuru kemm li ċittadini kif ukoll min jieħu d deċiżjonijiet illi il- l-affarijiet skandalużi li kell jisiru qabel issa wasal tal żmien illi jieqfu. Irid ikun iktar evidenti dan f'momenti ta' kriżi illi ma nħallu l-ebda sors li jistajaj l-ekonomija tagħna jaħarbilna minn idejna. Jekk is-sitwazzjoni tiġeja gravi minn anfissa, issir verament ħażina l-effett li kollha fuq l-ekonomija tagħna. Specialment, affajt li namxie l rkupru Issa ħanaddi biex nanalizza il-proposta fil-ewwel kapitlu għanna l-ambitu ta' implikazzjoni ta' direttiva attwali u hemm klawzola ġenerali li tinkludi ta' xikola l-ewwel darba. Kooperazzjoni amministrativa fil-qasam fiskali ħa teffettwa it-tassazzjoni diretta u indiretta kollha anke fil-każijiet tal-vet, per eżempju, li tiġi għandha leġislattiva u direttiva speċifika għalija. Din hija avvanz fuq id-direttiva attwali għaliex twessa l-ambitu ta' applikazzjoni u dan ħajkun pass il qoddim f'ġestjoni aħjar. Din naħseb illi juri biċċar li l-orizzont Ewropew tagħna fil-qasam tal-kooperazzjoni amministrattiva ili konna regoli komuni għal taxxi kollha mbagħad it-tieni kapitli għandna kwistjoniet bħal regola ġenerali meta wieħed jiġi biex jaqsam eh, l-informazzjoni, kien hemm skambju ta' informazzjoni fil-proposta tajt li dan huwa l-mod ta' referenza għal skambju ta' informazzjoni bħal pereżempju ir-regoli li hemm fl-OECD u dan kollu avvanz fuq direttiva preżenti. Dan huwa aspett illi jista' joħloq ċertu kontroversja fil-qasam anke f'dak kienu xaqsam mal-ekofin, għalhekk idu noqogħdu attenti ħafna biex naċċertaw li l-iskambju ta' informazzjoni Ija temmek biex inkomplu ntejbu il-modalitajiet kollha fid-dispożizzjoni tagħna f'dan il-qasam tal-iskambju ta' informazzjoni. Fil-kapitlu 3 għandna ħaġa ġdida hawnhekk għandna regolament iktar eżawrenti ta' preżenza ta' stat membru fil- fl-amministrazzjoni ġifiri u anki em, membri, ta' stati membri oħra bħala osservaturi. U dana jiffaċilita il-parteċipazzjoni tal-uffiċjali tal-istati membri fi stat membru ieħor meta il-ċirkustanzi jeżiġu dan. ċorta waħda. Għawnek għanna il-kustjoni suppressjoni tal- settur bankarju, bankarju. Dan il-qasam f'dan l-aspet allura f'kapitlu 4 qegħdin nirregolaw il-kondizzjonijiet għal l-informazzjoni u dokumentazzjoni titqassam. Din hija waħda mill-aspetti ġodda tal-iktar importanza li nsibu fid-dokument u jiena naħseb li fil-fatt din hija l-istella ta' din id-direttiva. Jista' ikun hemm ċertu oppożizzjoni min-naħa ta' numru eh, ridott ta' pajjiżi għalhekk naħseb illi iħna jdu waslu messaġġ ta' appoġġ ċar. U illi il-modell tal-konvenju fiskali tal-OECD qed jiġi trasposta hawnhekk kważi kelma b'kelma. Hemm bżonn ta' governanza fiskali aħjar u din tidher fil-G20 meta eh, diskutaw il-qasam ta' settur bankarju. Jina naħseb illi il-proposta hija waħda pożittiva għaliex ukoll iddaħħal klawżola favori tajba ħafna ta, li tajt li l-Istati Membri jitu kollom kooperazzjoni tajba bejnietom u l-Istati Membri jiffaċċaw il-kwistjonijiet tagħhom tal-kustjonijiet fiskali fuq livell Ewropew b'dan eh, b'din l-ispirtu ta' kooperazzjoni. Irid ikun hemm analiżi fid-dettall sabiex insaħħu anki ċertu aspetti tal-proposta. Nixtieq nirringrazzja wkoll il- Anzi, il-rapporter u il-shadows kollha ħadmu fl-imkien sabiex inkunu nistgħu nippreżentaw dan ir-rapport. Aħna rridu nimxu fuq l-aspett li wieħed jagħmel dak li jixtieq li jsir, rridu naġġixxu biex inkunu nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna. Aħna Idu navanzaw fuq livell doppju li tkellimna fuq u sabiex innaqsu il-frodi u fl-istess ħin nimxu l-qoddim. Il-messaġġ irid ikun ċar u b'vuċi għolja u nuru illi dan il-parlament għandu għal-qalbu ħafna bħala priorità il-ġlida kontra l-frodu ħajamel da kollu li jista sabiex jilħaq l-antijaw. Thank you, I like to thank the... Grazie ħafna, nishtiq nirringrazzja l-rapporter għandik l-introduzzjoni. U kif qalet, għanna aktar fiktar rapporti oħrajn, pal per eżempju fil-rapporti għaj fil-mandat li oħra għanna konna għart nappoġġaw l-azzjonijiet tal-Kommissjoni f'dan il-qasam, jena mandiġ mm, lebda xe daw rapporter li jishtiq jitkellem għawek, pero għaw xe membri oħrajn li jishtiqu jitkellmu. Is-Sinjura Gjori. Mbagħad jekk ikun tfadal xi ftit ħin jiena nipproponi li ngħaddu il-kelma wkoll lill-Kummissjoni jekk il-sur ma jixtieq jitkellem. Grazzi ħafna, Signora President, għandi xi ftit kummenti għaliex jiena reporter għal eh, governanza tajba, jien ukoll nixtieq eh, ikolli opinjoni ċara dwar din proposta minn naħta l-Kummissjoni, jiena naqbel ħafna ma dak li qalet ir-rapporter. Aħna għandna figuri tal-biża fir-rigward ta' deficit tal-budget u allura issa wasal iż-żmien li ninfurzaw il-leġiżlazzjoni preżenti u wkoll ikon iktar kooperazzjoni fir-rigward eh, tal kooperazzjoni bejn l-autoritajiet ta' taxxa. Jiena nixtieq eh, nagħmel tliet punti speċifiċi dwar din il-proposta. L-ewwel waħda hija dwar il-fatt li naħseb li għandna bżon nidentifikaw x'inhuma t-taxxex u duty, duty differenti li qegħdin imniżla f'din il-proposta issa fir rigward ta' dati eh, ir-regolamentazzjoni 517 hija biżejjed, naħseb li għandna biżejjed regolamentazzjoni hawnhekk. U allura nistgħu neħu mill-proposta preżenti. Tieni punt huwa dwar l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni u kif se jsir dan l-iskambju ta' informazzjoni u rridu nur differenza bejn tul tipi ta' tul differenti. Irridu wkoll nsemmu f'din id-direttiva x'inhu il-limitu għal kull qasam ta' automatic reporting u skambju ta' informazzjoni. La, it-tielet punt u għadwar il-fatt li rridu nidentifikaw is-suġġett tal-skambju awtomatiku ta' informazzjoni di mhijiex kwestjoni teknika u sempliċement dwar is-suġġett tal daqstant jiena naqbel li m'għandniex niddeċidu fuq fil-qasam ta' proċedura ta' komitoloġija iżda biex nirregolawha fid-direttiva preżenti. Grazzi ħafna, Signor President. Grazzi memx membri oħrajn li jixtiequ jitkellmu għal daqstantina ser ngħaddi il-kelma lill kummissjoni u mbagħad imur lura lejn rapporter jekk tixtieq terġa' titkellem iktar tard. Grazzi ħafna Sinjura President. Qabel xejn xtaqt nisħaq li din il-proposta titħol fl-istrateġija ġenerali li l-Kommissjoni prezentat f'Mejju tal-2006. Dik jont ir rapport għal din il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni deċidiet illi revedi fundamentalment l-istrumenti kollha ta' kooperazzjoni amministrativa fil-qasam tal-VAT. Qasam ta' taxxa diretta. Il-proposta ġbiet niddiskutu bħalissa u l-proposta tikkonċerna l-kupru ta' kreditu li u koll edha tiġi diskussa fil-Parlament Ewropew. Għalfejn il-Kommissjoni prezentat din il-proposta direttiva li jem bħalissa li ġeja mis-77 huwa strument dajjef ħafna ftit użat mill-Istati Membri. U għalhekk li aħna xtaqna illi insaħħuha. X'inhu huma l-elementi ewlenin ta' tisħieħ? Kif saħet is-Sinjura Rapporter qabel kollox rridu norganizzaw il-kooperazzjoni bħalissa l-kooperazzjoni bejn l-istati membri mhix organizzati fuq livell komunitarju għalhekk il-proposta tipprevedi u eh, biex tagħmel l-istess bħal dak fil-qasam tal-vazz u tax-xata tas-sisa li jkun hemm organi li jorganizzaw din il-kooperazzjoni jkun hemm uffiċċju li jorganizza. Din hija importanti daħħalna skadenzi wkoll għall-iskambju fuq talba. Eh, sissa ma nix skadenzi għal iskambju tal-informazzjoni, tista' tkun titkaxkar U da mux ħajenna nġidu kontra l-frodi, u jħet għal-ura rejt jiprevedi skadenzi stretti li l-istati membri nżommu maħħom. Daħalna u kol formoli, proċeduri, kanali ta' skambi. Nasib u importanti li l-istati membri applikaw l-istess formoli u l-istess kanali. It-tisħiħ u kol tal-iskambju automatiku tal-informazzjoni. Għalfejn ħna sħanna fuq l-iskambju automatiku, l-iskambju fuq talba li huwa l-istandard tal-OECD l-istandard minimu fl-aħħar mill-aħħar ma jaħdimx sew. Għalfejn ma jaħdimx sew? Għax għandek stati differenti b'mod partikolari għandek stat membru li jiddeċidi li jitlob informazzjoni li stat membru mitlub għandu jiddeċidi li wieġeb kif ħaj wieġeb. U dan ifisser li fl-aħħar mill-aħħar jekk ikun hemm informazzjoni li tasal tard, tal-kull wasa tard, imma ħafna darba għassi ikun hemm informazzjoni li tasal, allura jinnużaw it-teknoloġija ġdida li għandna u hekk jista' jkun hemm skambju awtomatiku ħer ta' ċertu informazzjoni. u ukoll għandna proċedura ta' kometoloġija biex jiġu determinati eh, ta' xi fil-diskussjoni tal-Kunsill li stati membri ma din il-proposta ma ridux eh, jaċċettaw il-kometoloġija f'dan il-qasam preċiż Allura aħna wessajna l-ambitu dan jikkonċerna taxxi wkoll ħlif dawk illi hemm direttiva jew hemm regolament fuqhom il-klawzola fuq il-nazzjon l-aktar zvantagġada u element ġdid fil-komunità għax aħna arafna illi ċertu stati membri kienu qed joffru kooperazzjoni aħjar lil pajjiżi terzi u anqas favorevoli għal firgwar tal-Istati membri. Għalhekk aħna xtaqna nobligaw l-Istati membri li tal-anqas japplikaw kooperazzjoni da stant miftuħa. U t-neħja ta' sigrid bankarju naħseb li fl-ħar mill-ħarja ħagġa ċkejkna dejjem meta wieħed isti l-iżvilupp kollu li sar, però eh, sajb li tkunu ta' kienet il-Kommissjoni l-ewwel li proponiet li jitneħa s-sigrid bankarju. Mena, dak u b'mod ġenerali dak li fija din il-proposta, grazzi. Thank you. Grazzi. Tixtieq żid ħaġa jogħġbok, rapporter. No, muċa grazja, creo. Le, grazzi naħseb illi dana baqalu ħafna x'naħdmu fuqhom u jkollna aktar ċansi li niddiskutu għad is-sitwazzjoni fost il-kollegi. Thank you. Um, well, I'm, I'm... Grazzi. Jena ċerta li aħna ser nieħdu pożizzjoni b'sajta fil-Parlament. Jena naħseb li serri kunu nista' ikonna prezentazzjoni ta' rapport minnaħa ta' ta' fis-7 ta' Diċembru. Umbat, iktar tard ftit wara jkun hemm il-data ta' skalenda għall-emendi nimmaġina li se tkun id-9 ta' Diċembru. Dan huwa skont il-programm preżenti u qed nippjanaw li nadduha fil-plenarja sa flar fl-ewwel sessjoni ta', ta frar. Issa nistgħu ngħaddu għal punt ħamsa fuq l-aġenda li naqbist. Ġifiri ser nitkellmu dwar eh, sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjut u rapporter huwa s-sur Bullman. Grazzi ħafna, Sinjura President. Għal darbohra, għadin li diskutu kwistjoni fejn il-Kummissjon il-Kunsil bidel il-proposta tal-Kummissjoni <coughs> dwar id-dritt ta' zamma tal-VAT x'inhuma t-tibdiliet Fl-implementazzjoni ta' din id-dispożizzjoni hemm ħafna arbitraġġ. Il-Kunsill qed jippermetti lill istati membri li jinterpretaw l-affarijiet kif iħossu huma U dan għandu jkun ta' min jorbot fuq l-ekonomija u li jkun hemm xi tip ukoll ta' livell ugwali fir-rigward tal-interpretazzjoni fuq livell Ewropew. L-idea ċentrali hija li kwalunkwe tibdiliet għandhom ikunu konformi mal bżonnijiet identifikati, jridu identifikaw jekk hux ser ikun hemm benefiċċji u żvantaġġi U rridu wkoll punt, aħna saċertu punt naqblu mal-proposti li saru. Jiena nimmaġina li il-vot se jkun wieħed daqsxejn diffiċli fil-kumitat. Nixtieq nirringrazzja l-segretarjat tagħna għamlu xogħol tajjeb ħafna. Aħna kellna dokumentazzjoni ta' kwalità tajba ħafna U nixtieq nirringrazzja kol li shadow rapporters tal-li huma kienu daqshekk attivi f'dan f'dan id-dokument li forsi jidher mhux wis importanti u għaliex huwa żgħir, però xorta waħda huwa importanti ħafna u naħseb li aħna nixtieq nsibu soluzzjoni tajba għal kwistjonijiet ċentrali. Grazzi ħafna sur Weber. Grazzi ħafna, Signora President, jinsezon fil-qosor il-kwistjoni kollha tal-vat. Għanna ħafna xinejdu dwarha. Però nistaw nitkellmu iktar dwarra, iktar tard fis-sena l-dieħla dwar il-VAT hemm ħafna x'għandu jsir, x'jista' jsir u nispera li nkunu nistaw nitrattaw kwistjonijiet żgħar u rridu nitrattaw ukoll kwistjoni tal frodi tat-taxxa transkonfinali. Hemm bżonn ta' diskussjoni u azzjoni. Jiena ma nqisiex ħaġa tajba li l-Kunsill ma rajiex ideali li jikkontribwixxi għal din din il-ġlieda fil biex jitnaqas il-fedi taxxa Jiena kelli ngħidhom dawn l-affarijiet u jiena ċert li se jkun opportunità oħra biex nerġgħu niddiskutu dan wara li nara proposta tal-Kummissjoni u nispera li il-Kunsill jinduna li issa wasal iż-żmien li jipparteċipa f'dan għaliex it-tul tal-VAT huwa sors importanti ta' tħol li għandu l-benefiċċji tiegħu. Jien nixtieq nirringrazzja lis sur Bullman għax xogħol dedikat tiegħu għad determinazzjoni tiegħu u rnexxielu jiġbor fil-qosor l-emendi l-ħafna emendi li kien hemm u wasal għal kompromess. Aħna l-kol dimna fi ta' kooperazzjoni u nħoss li nistgħu nikkontribwixxu biex insibu soluzzjoni jiena ċert li għada ser ikun hemm ftehim fir-rigward tal-votazzjoni u dan ser li l kunsill biex jien il-Parlament Ewropew u jsegwu l-Parlament Ewropew biex tiġri miġġielda il-frodi tat-taxxa. Nispera li għadan nkunu nistgħu ngħaddu messaġġ ċar l kunsill kif ser tagħmel ukoll ser jiġu wkoll fil-plenarja. Dan huwa din hija biss sitwazzjoni jew parti żgħira tal-istampa sieħa tal-VAT. Is-Sur Smith jekk jogħġbok. Grazzi, Signor President. Nirringrazzja li Sur Bulman ukoll. Aħna eh, nixinna nsibu kompromess raġunevoli jekk il-messaġġ u ċar jew le kif għal sur Weber minn ċert, għandna bżonn ta' aktar kjarifikazzjonijiet. U naħseb li dan huwa l-aħjar mod ta' kif isiru l-affarijiet għaliex din hija kwistjoni diffiċli, hija teknika u dejjem hemm opinjonijiet differenti fl-istati dif membri differenti. Fl-emendi tiegħi meta ktibnihom huma suppost kellhom jikkjarifikaw xi ftit iktar test tal-kunsil, però nista' nifhem l-argumenti tas Sur Bullman. Għal daqstant għandna iktar ta' ta' iktar diskussjonijiet, u mbagħad forsi nkunu nistgħu niksbu xi ftit iktar kjarifikazzjoni ċara dwar dawk il-punti li jiena semmejt ukoll fil-proposta tiegħi, però Aħna qed napoġġaw il-kompromess u naħseb li ser ikolkom maġġoranza kbira ħafna għada, Sur Bullman. Is-Sur Klut? Le, ma xtaqx titkellem. Hans Peter Martin ek joġbok. Il-kollega tiegħi mill-Bavarja għal dak kollu li xtaqt ngħid jiena. Grazzi. Tajjeb, daw kienu n-nies li xtaqgħu jitkellmu? Tixtiequ tgħidu xi ħaġa? Tixtieq tgħid ħaġa sur Bullman? Tirrispondi? Iva. F'rigward ta' regoli speċifiċi, kollegi, u fi rigward ta' soluzzjonijiet eh, speċifiċi. Aħna naqblu. Per ikolli najt li Sur Weber għandu raġun. Aħna rridu nuru l-impenn tagħna u determinazzjoni biex nippruvaw insibu xi tip ta' sistema Ewropea ta' min jorbot fuqha u biex bekk neħilsu mill-frodi mill-ħafna frodi li hemm bħalissa u li qed jiġi identifikat bħalissa u aħna lessi li kontribuxxu għal dan. Grazzi. Okay, thank you. I think that uh, Grazzi mena jek nistawna l din id-diskussjoni ma uħat l għedi xejjer li minna ħata kommissjoni biex indikari li xie jitkellem mena l-ura naħseb il-votazzjoni għal-għada u xek dak naħseb li jemżol li najdu. Punt li jmiss fuq l-agenda l-ura huwa l-punt 6 li huwa ir-rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għal-2008. Ir-rapporter huwa Edward Cicluna. Thank you, Madam Chairman. Um... Grazzi, rrit rapporta illi aħna l-estejna l-abbozz u d-dimna fi żmien qasir minħabba l-elezzjonijiet li kellna l-nofs dis-sena. Ovvjament dan ukoll kontribwixxa biex jisna tħanna fi żmien ieħor għax kien hemm ċertu żviluppi din is-sena sa dan it-tant illi ma stajniex ninjorawhom u dan kienu ilhom ġejjin mill-2008, ġifieri dan ir-rapport qegħdin kopru żmien itwal mill-2008 dan ir-rapport ikopri elementi li l-koll aħna mitla tagħhom. Stadi inizjali tal-kriżi finanzjarja u l-riċessjoni ekonomika ta' wara u interessant li wieħed jisħaq illi l-GDP fl-2008 kien nizel kien edimajna tiġa, mbagħad din is-sena reġa' waqa' fil-waqt l-inflazzjoni matul is-sajf kienet għadha tiela. Tweġiba tal-Bank Ċentrali kienet li żid ir-rata tal-imax biex jiġret l-inflazzjoni. <clears throat> Dan kif titxur qabel mal-kriżi biex ngħidu hekk splodiet il-deficit u djum kienu relativament baxxi, imma ovvjament għal boħra ħanġan uża l-ewwel kelma li użajt splodew. Minħabba l-perspettiva tal-istimulu fiskali li ġie użat minn xi pajjiżi. Fuq tweġiba tal-Bank Ċentrali fuq il-kriżi finanzjarja naħseb wieħed jista' jgħid illi l-istituzzjoni eh, tassew eh, kienu mafusa u raw u kienu f'għada ta' prova biex jaraw xistaw jisarfu, pero naħseb illi kredibilta t-tejbet. Rrid ngħid li fuq il-konsult li għamilt daqshekk għasir żmien aħna għadanjajna u koll mill-seminar tal-ICB li sar fil-Parlament Ewropew xifti ċurilu. Kellna zjara fl-istituzzjoni n-nifissa, kienet zjara li kienet organizzata tajib ħafna għal-rapporter. il-President innifsu u anke il-Viċi President eh, il-taqaw miħaj kellhom laqat mal-kapijiet u diretturi ġenerali tal-operazzjonijiet finanzjarji u sorveljanza fiskali waqs moħrajn. Ovvjament, <clears throat> il-femmijiet mhux kollha l-istess, kif juri rapport huma differenti, imma kien ta' gwadan li kun hemm dawn il-konsultazzjonijiet. Issa biex inkompli għaddej fuq dak li kon qed ngħid qabel. Naħseb kredibilità tal-istituzzjoni ġiet imtejba minħabba l-fatt illi ittieħdu dawn il-linji ta' politika madun il-kriżi. Ir-rapport jgħid ukoll li l-previżjonijiet ekonomiċi l-istess pal ġara f'istituzzjonijiet oħra kien il-ħin kollu jiġu reveduti l-isfel. U għallura ma jistax ngħid li għal din ir-riċessjoni il-previżjonijiet ekonomiċi kienu korretti mill-ewwel. U it-naqis tal-imax li sar mill-ECB ma kienux daqstant qawwija bħalma sar mill-riserva mill-Federal Reserve jew fir-Renju Unit. Hemm kelma illi forsi sew nikkorġu aktar il qudiem imma eh, daħlet il-kelma radikali fil-fatt eh, ma kienx il-kelma oriġinali. Meta qed nirreferu għal bidliet li saru fil-rati tal-imax. Il-konsumaturi allura ma setawx gawdu minn dan it-tnaqqis tal-imax għax it-naqis il-banek ma ddewx lill-konsumaturi. U l-likwidità laqqas ma nexxila tgħaddi l settur industrijali. Il-banek b'xi mod użaw il-likwidità biex isaħħu l-pożizzjoni tagħhom il-qagħda tagħhom. Imma b'mod ġenerali wieħed ma jistax jgħid illi dawn l-industrija gwadanjat minnhom bl-istess mod u fuq l-istess livell illi il-bank kellu f'moħħu punti ieħor malajr malajr wieħed jista' jgħid. Fuq l-istrateġija ta' ħruġ ir-rapport jgħid illi huwa konvint illi l-Bank Ċentrali Ewropew mill-lat ta' politika monetarja huwa lest għal din il-ħaġa fil-fatt eh, għandu moħħu li jidħol fi stadji differenti għandu tejja tajba Mbagħad ovvjament ukoll arrati tal-imax li jistgħu jitbidlu imma eh, dan li tisir mill-bank innifsu meta jkun il-waqt. Ir-rapport huwa nqas ċert mill-lat fiskali u dak xaqsam l-istrateġija ta' ħruġ. X'minnaħħa xorta qegħdin inħossu l-ħtieġa illi inkomplu natu dal-istimulu ekonomiku. Imma fl-istess waqt tanċaħna ċerti dwar livelli ola ta' deficit fatta pajjiżi. Allura hemm din qisha l-inkonsistenza hemm dawn iż-żewġ pressjoni sejrin fit-triq bil-maqlub fejn ħedu nikkorreġu malajr kemm jista' jkun fid-dawl tal tal-istabilità s-sitwazzjoni iżda fl-istess waqt aħna <clears throat> ma rridux illi inwaqfu l-istimolu fiskali għax aħna jidrilna illi fil-xefa m'għandniex il-kupru ekonomiku sostenibbli għalissa. Fuq iż-żona tal-ewro, għal darboħra hemm sitwazzjoni differenti. Hemm xi pajjiżi qegħdin f'għada aħjar mill-att ta' djun u deficit u anke f'dan xaqsam mal-ispejjeż tal-impjiegi. Naħa l-oħrajn pajjiżi oħrajn għandhom problemi akbar pajizi li jaraw iż-żona tal-oro bħala kien aktar mill-li konvenzjoni illi iġġalhom iżommu disciplina finanzjarja. Dwar id-dialogu, rapport jgħid u jappoġġa il-dialogu monetarju bejn il-Parlament u l-Bank Ċentrali Ewropew. Dan huwa mekkaniżmu biex ikun hemm skrutinju fuq ix-xogħol tal-ECB u hija ħaġa li aħna sirħilna rasna din Dwar l-indipendenza tal-ECB li aħna nemnu fija u rridu nerġaw nikkonfermaw. Dak kien ġisaqsam ma' konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew fuq ċertu ħatrit, nemnu li din il-konsultazzjoni tizdiet jew tiġi msaħħa jew tingħat aktar eh, sens billi l-Parlament ikollu aktar leħen fil-konfermazzjoni tal-ħatrit li jsiru sista konfermazzjoni ssir mill-Kunsill. Fu ehm, ir-risk borg sistemiku Ewropew li semmejna l-lum wara l-offsenar, il-Bank ċentrali qed naraw u anke ħafna osservaturi qed jgħidu mhux ċerti illi riski sistemiċi huma definiti kif suppost. Hemm bżonn nagħmlu aktar riċerka biex naraw eżattament x'infissru b'dawn ir-riskji jekk tassew irridu eh, niġġieldu dawn ir-riskji u nistabilixxuhom bħala mira importanti. Fl-aħħar net nixtieq ngħid illi ir-rapport jikkonferma wkoll jieħu nota tal-fatt illi ż-żona tal-ewro, ir-wol taż-żona tal-ewro ġim, msaħaf fix-xena finanzjarja dinija dan jista' jiġi mejjun mix-xogħol illi il-Parlament jagħmel ma rappreżentanti tal-ISB permezz tal-iskambji illi ikun hemm u dialogu li jiġi stabbilit magħhom. Grazzi ħafna sur Balz mixtieq jitkellem. Grazzi ħafna Sur President. L-ewwel ngħid nixtieq nirringrazzja lir-rapporter. Ingrazzjaħ tas-sewġ naħseb li joħroġ b'rapport bilanċat. Abbosta rapport ċoħe. Ma naħsibx li hemm xi affarijiet serji li nbidlu, forsi hemm punt xkejken li nista' nqajjem li forsi nistgħu niddiskutu. Punt 2. Naħseb no, hawnhekk nista' ngħid prosit lir-rapporter fuq l-istampa ġenerali ċara. Missa trattat ta' Lisbona ġi ratifikat u allura din hija ħaġa li forsi għandna ndaħluha fir-rapport bankarju li missa l-2009. <clears throat> fuq punt sitta nixtieq ngħid li flok ma ngħidu ħafna banek kummerċjali nistgħu nirriflettu fuq uh, jekk nistgħu xnajdu minn flok bosta banek kommerċjali. Fuq paragrafu 7 hija ħaġa li nistgħu niddiskutu fit-tul jiena tal-fema illi it-tnaqqis tar-rati tal-imax mill-Bank Ċentrali Ewropew. Sar, skont kif kien jeħtieġ iż-żmien, l-istess bħal mamlu banek ċentrali oħrajn madwar id-dinja jekk forsi hemm eh, punti eh, ta' kritika li jista' jagħmel fuq l-approċċ adottat, forsi nistgħu niskutu din il-ħaġa. Paragrafu 8 l-istess bħal paragrafu 6 flok Min banek għanna najdu minn xi banek biex jisna ma jkunx kumen ġenerali. Paragrafu 9 qed nitkellmu fuq eh, zida fil-komplessità tal-istrumenti finanzjari waslet għal riskji sistemiċi għolja. Per dinja waħda mir raġunijiet għax jekk il-supervizjoni u trasparenza zdidu bl-istess rata palma zdidet il-komplessità, nasib xorta konna eh, stajna zommu irridni fuqhom. Għanna nkomplu għaddejjin u koll bil-programmi illi nbdew, anke xieħut minnom ħarġux riżultati. Ma naħseb li qabel ma narawx riżultati mill-programmi eżistenti, n-niex nibdew nfasslu oħrajn ġodda. U dan jirrifletti wkoll il-fema tal-Ministru tal-Finanzi. Fuq paragrafu 15, <clears throat> jiena kieku Wara l-aħħar sentenza qed nitkellmu fuq li nikkompromettu il-kredibilità tal-patt ta' tkabiru ta' stabilità. Kieku jiena nżid ukoll l-Unjoni Ewropea wkoll għax hemm il-kwistjoni tal-impjigi wkoll li tidħol hawnhekk. oħra li jina semmejt fismih mal-President Rixe. Dan għal-paragrafu 18, għanna najdu għawnek li sem tal-ICB fil-bord tar-riskju sistemiku. Mannix eh, inħallu dan isem jikkomprometti eh, il-xol ta' dan il-bord Dak kollox minna ħatijaj m'għandniex eh, kummenti oħra nixtieq narposit lis-sur Xikluna. Kellem li miss. Grazzi ħafna. Grazzi l-rapporter għax-xogħol li għamel. Edin <clears throat> ħejju aħna xi ftit emendi biex intejbu nżidu ma xi punti. Ma nixti eh, inqatta il-żewġ minuti jew tlieta li għandi biex niddiskuti d-dimensjoni esterna ta' l ewro Nistina li kollegi biex jahzbu fuq din il-ħagġa u kif aħna nistgħu nifukaw il-diskussjoni u nirrekomandaw lill-Bank Ċentrali Ewropew biex eh, jidħol aktar fil-fond f'din il-kwistjoni daqstant importanti għalina. Nixtieq ngħid li l ewro hija l-ewwel munita kbira li kien hemm mingħajr ma tkun marbuta ma' stati, ġifieri hemm din il-munita mingħajr budget federali, allura fil-fema tiegħi l ewro hija munita orfni. għandna koordinazzjoni limitata tal-politika budgetarja u strutturali u m'hemmx supervizjoni finanzjarja integrata. Allura, dan kien it-trattat ta' Maastricht, kienet l-arkitettura temporanja il-Trattat tal-Lisbona huwa aktar ambizzjuż fuq dimensjoni esterna tal-Ewro. L-istorja turina illi il-ħruġ minn kriżi finanzjarji jibda bl-irkopru mill-kopru fil-qasam tal-esportazzjonijiet industrijali issa l ewro qed iżdid fil-valur tagħha qed bagħti iż-żona tal ewro dan qed jagħmel ħsara fl-isforz eh, tagħna biex jirkupraw l-ekonomiji tagħna. F'dan ir-rapport fuq il-Bank Ċentrali Ewropew u jista' jkun sirja sena d-dieħla. Qed nara nieqes li hemm nuqas ta' referenza għal l-arkitettura tal- li ħajkun hemm fil-qasam tal-muniti. Id-dollaru ħajiddajja faktar u l-juan ġinis ħajkompli jiġi zvalutat artifiċjalment. Jekk ma ngħidu xejn, inkunu qed nofru inċentivi l pajjiżi emerġenti oħrajn bħal Russja biex jagħmlu eh, bħal Ċiniżi b'dan il-modelli għandhom biex ir-rati tal-kambju jilabu miħom biex ikun hemm taqisa artifiċjali. kun tiħor l-euro qed issir monita qawwija fid-dinja imma mhix qed tieħu l-gwadanji minn dan il-fatt. Għandna problema u l-Bank Ċentrali Ewropew għandu ikollu sem aktar attiv, għandu jidħol f'diskussjoni aktar attiva biex jiddiskuti din il-ħaġa. Grazzi ħafna. Sir Dirk Epping. Grazzi ħafna, Signora President. <clears throat> Nixtieq ngħid prosit lir rapporter fuq dan eh, l-ewwel bosta rapport tiegħu. Ħansem xi ftit affarijiet li forsi hemm bżonn li naġġornawhom. Pereżempju paragrafu 13 fejn l-istati membri qed jiġu msieħab biex ikomplu għaddejjin bil-miżuri eh, ta' stimolu fiskali. Jekk naqraw mill-gazzetti li għal bħalissa eh, djun eh, tilajn f'xi pajjiżi laħqu l-100% tal-GNP, emminu naqra aktar minnu inqas ukoll. U allura dawn il-miżuri ta' stimolu budġetarji din għodu attenti għal-jom għax jistaw kun affert li jirduna u ma tkun it-triq li aħna nieħdu, rridu nħarsu lejn il-fatt illi hemm il-welfare state li jiġi kopertu wkoll punt 14 forsi hemmhekk għandna nagħtu aktar attenzjoni għal fatt illi l-peace tad-dejn għar milli kif sibna fil-bidu u hemm problema hawnhekk urġenti rridu nittrattawha li nerġgħu immorru għal punt ta' tluq tal-ekonomiji tagħna kif bdejna Imma jekk inti kollok dejn ta' 100% tal-GNP, il-kupru ħajkun diffiċli. Jekk ikollok rata ta' kabir ta' 1% kull sena, dik mhix tkun biżejja din ir-rata biex tkopri l-ispejjeż ta' popolazzjoni qiegħda dejjem tixjieħ. Dan jista' jwassal għal problemi serji. Nitkellmu dwar il pat ta' stabilità ta' tkabbir, niftakar id-diskussjoni li kienet fid-disajnijiet fl-Olanda u f'bnadi oħra fejn qed jingħad illi l-kriterji tal patta ta' stabilità u ta' tkabbir kienu hemmhekk u ma jiċċaqalqux. Ovvjament issa l-istrutturi tagħna qegħdin eżattament il-barra minn dawn il-kriterji u jidru l biżejjed ma nafux fejn aħna sejrin, noqdu attenti ħafna bit-ton ottimist li aħna smajna fuq l-Ewro. Fil-grupp tiegħi jiena wieħed mill-ftit mill li qiegħed fi zona tal-ewro. Forsi l unuku wieħed jiena gbirt fiż-żona tal-ewro naħseb l-ewro hija munita importanti imma jekk ħankun ottimisti żejjed fuq għadil l-ewro, jekk aħna ma napprezzawx x'jiġri fir-rati tal-kambju u s-saħħa tal-ewro u ma ngħinux eh, dan il-proċess, l-aħħar ħnispiċċa f'diffikultajiet. L-aħħar punt li l-kellim semma wkoll s-saħħa tal-ewro, l-valur tal-ewro. Dan jorbot ma tnaqis fil-valur tad dollaru mistaxilu ilu f'Washington. U ningrazzja lill-President tal-li eh, tani stedina biex imur eh, fil-Federal Reserve. Smajna kif wieħed jista' jiġġenera l-esportazzjoni mod passiv. Però il-Federal Reserve għalluna li da ma jisirx bil-monita biex billi kunem zvalutar tal-monita. Jekk wieħed iħalli dollaru jere, allura is-settur trasportazzjoni fl-Unjoni Ewropea ħajtlu f'ċertu diffikultajiet, per eżempju s-settur tal-esportazzjoni Ġermaniż jista' jidħol f'problemi. Nixtieq nagħmel sejħa lir rapporter biex tassew jikkonsidra dawn il-punti fil-flabots li jmiss biex ikun hemm aġġornament għax irridu nżommu ma l-iżviluppi li għaddejn u nkunu nafu fejn aħna sejrin fil-5 snin li ġejjin fl-ewro ħajkonna sfidi ewlenin qudiemna rridu nkunu kapaċi nkampaw bihom problems with my buttons here. Kelli problema bil-buttuni hawnhekk. Grazzi ħafna. Issa għandi tlet kellima. Is-Sur Bokras, is-Sur Bullman. Imbagħad is-Sinjura Ferrera, is-Sur Bokras. Grazzi ħafna fil-qosor. Huwa rapport siwi ħafna biex nifranka l-ħin nixtieq biss nisħaq fuq xi ftit inkonsistenzi illi x'aktarx nistgħu nikkorreġuhom. F'taqsima seba' l-bosta rapport jgħid jew jinsinwa aktar illi forsi kien żball minn naħa tal-ECB li ma jnaqqas ir-rati tal-imax sal-livelli li suppost kellhom jitnaqsu. Imbagħad fl-istess waqt f'taqsim 20 l-rapport juri l-pjaċir li l ewro qed issir munita li qed intuża fir-riservi fuq livell internazzjonali. se dażox taffarijiet ma jistgħux ingħadu fl-istess nies jew waħda jew oħra. Munita li mhix marbuta ma' stat kif diġà semma l ewro m'għandix l-appoġġ ta' stat jew bażi fiskali, allura bil-fors trid ikollok rata ola biex il-munita issir munita internazzjonalment aċċettata. Barra minn hekk il-kritika f'taqsima seba' ma tirriflettix dak li ġara fil-fatt fl-2008, għax fl-2008 l-uniku żball min-naħa tal isibi kien illi jżid ir-rati tal-imax f'Ġunju f'Lulju aktar ma għamel dan aktar kmieni. Mhux il-livell ġifiri ta' tnaqqis eh, li huwa problem aktar iż-żmien ta' meta sar it-tnaqqis. Punti ieħor ta' konsistenza nixtieq insemmi f'taqsima sitta' Hemmhekk qed jiġi msemmi diżappunt illi il-banek kummerċjali ma naqsux ir-rati tal-imax fuq l-istess livell illi il dokumenta politika tal-ICB jgħid li għandu jkun hemm tnaqqis, però ħaġa naturali. Il-Bank Ċentrali Ewropew ma jixtiex il-banek kummerċjali inaqsu rati tal-imax bla bżonn. F'sitwazzjoni ta' kriżi ovvjament naqas il-kreditu u ma triċ eh, iżid il-valur ta' self ta' flus li ma, ma jkunux jistaw ta' l-ura, ma jkunux jistaw jieġu mifdija. Allura fu li kieku kellu jkun qed tnaqqis aktar tarati tal-imax, situazzjoni kienet tkun għal allura naħseb sar xogħol tajjeb minn naħa tal sibi. Dan huwa fenomenu naturali li għandna. Għanna rati eh, tal-imax ola illi jirriflettu il-prezz ġdid illi qed jingħata l riskju f'dawn iċ-ċirkustanzi. Grazzi, Sur Pullman. Nixtieq nirringrazzja l-Sur Edward Ċikluna fuq l-ewwel abbozz ta' rapport tiegħu il-klim ċarlu uża u anke l-analiżi ċara li għamel kemm fuq l-iżviluppi makroekonomiċi u anke fuq ir-rekomandazzjonijiet u anke l-evalwazzjoni li għamel tal-politika monetarja tal-ECB. Signori, nixtieq ngħid li dan ir-rapport qabel meta kena diskussjonijiet fuq dan fil-komitati sa' fejn niftakar fil-komitat dejjem kellna femi differenti fuq kif għandha tiġi mexxija il-politika monetarja. Ħafna drabi kien ikun hemm femi differenti. Imma naħseb li jissa sibna ruħna f'għada differenti. Jina naħseb minħabba l-kriżi. Ma nistax nippermettu li nafusna aktar illi nippruvaw li namlu il-punti politiċi tagħna. Idu nsibu isa bażi komuni u fuq il-karta inqedu klim illi jgħid xini x'inhuma x-xewqat ta' din il-kamra. Aħna eh, għandna obbligu eh, illi ikonna skrutinju fuq li sibi. Nishti allura namel siħal il-kollegi li u jamlu emendi biex ma jdajfux l-argumenti tagħhom, forsi niċċaraw ċertu punti fejn nistgħu niċċaraw ċertu affarijiet imma taqgħux għat-tentazzjoni, kollegi illi tippruvaw iddajfu dan ir-rapport uh, f'affarijiet illi ma jkunx fjom sugu fihom u jwastuna biex il-Parlament Ewropew jiġi jisuma għal xejn. Rridu nżommu qdim għajnejn relevanza istituzzjoni rridu nqodu attenti xnajdu wkoll fir-rigward tal-ECB. Paragrafi bħal pereżempju il-paragrafu 17 u 23 huma importanti ħafna biex Il-Parlament semma leħnu b'mod serju u allura huma importanti ħafna dal-paragrafi. Elisa, grazzi. Jina kol nixtieq ngħid prosit l rapporter tal-li ħareġ b'dan ir rapport bilanċat tajjeb ħafna kif fassan. mfassal. Jiena ħankompli fuq dak li qal is-sur Udo Bullman. Jekk hemm aspett li tiġi msaħħa, jiena nissuġġerixxi illi il-klim ta' paragrafu 23 ikun aktar ċar. Jina naħseb illi l-pozizjoni internazzjonali tal-euro fl-sfond ta' ekonomija globalizzata hemm bżonn illi ikun aktar ċar u l-messaġġ tagħna għandu jkun qawwi ħafna fuq din il-kwistjoni. Li qed jiġri fil-fatt hu illi l-euro meta nqabluha mad-dollaru u l-munita ċiniża qed toħloq kull xorta ta' żbilanċ dak fil xaqsam ma l-impatt fuq l-ekonomija reali fi dan l-Ewropa u anke fuq ta' pajjiżi oħrajn skont l-ekonomija reali tagħhom jekk tkunx aktar mxaqilba l-esportazzjoni jew l-importazzjoni. Allura nixtieq tassew nisħaq fuq dan l-aħħar punt għax hemm bżonn illi narfu illi Irridu nsaħħu l-interkonnessjoni li hemm bejn l-Unjoni Monetarja u l-ekonomija reali fih dan iż-żona tal ewro Lura dan huwa wieħed mill-aspetti li jiena nixtieq nirrakkomanda u nixtieq li tqisu meta taraw li ma emendi jridu jisiru. Ovvjament, ma rridux nitilfu dak li ksibna sissa u dak huwa ħafna. Grazzi. Għanna diskussjoni interessanti għaddejja fuq il-munita tal-Ewropa la riserva u s-ser namlu b'din il-ħagġa. Forsi sur rapporter jgħamil xiftit kummenti biex nal u forsi għandek xaħmis minuti. Iva, grazzi. Grazzi ħafna. For, for those comments. Grazzi ħafna ta' dawk il-kummenti. Nasab li b'xi eċċezzjoni wieħed jew waħda jew tnejn naqbel ġeneralment ma' dak li ntqal nista' napprezza wkoll il-kumment ta' Sur Bullman li xi paragrafi fil-fatt iridu jiġu iċċarati mingħajr ma namlu ħsara l-messagġ li għadin u Jina ħaris li rapporti li saru fil passat li kważi kważi uħut minnhom laqas biss jinftehmu, bat tibda tirrealizza bil-mod il mot li kienu l-amendi illi għamluhom eh, bla sens daw. Ħabda minn l-aħħar, paragrafu 23 l-ewwel. Dana jinnota ir-wol illi qed jissaħħa u mhux l-ewro li qed tissaħħa l-għamlu ma' affarijiet separati jiena żgur minix favur favur ta' euro b'saħħita illi tagħmel ħsara l kompetittività tagħna fi żmien meta għandna bżonn ta' aktar esportazzjonijiet. Però jekk irwol l-istabilità illi tibbenefika minnu monita din tkun ħaġa tajba. Però eħe eh, qegħdin nagħmlu distinzjoni bejn dawn iż-żewġ affarijiet u nagħmlu ktar ċara ħalli ħadd ma jisfixkel hawnhekk. Rigward dak li qal is-surbozzi ma sax naqbel iżjed fil-fatt <coughs> nikkonsidraw jidu nikkonsidraw dawn dat tiftib kollu li sar lid-dokument rigward l-istimolu fiskali. Kien hemm iktar minn kelli wieħed li semma dan il-punt. Hija ħaġa li wieħed iżid il-stimolu fiskali u kħagħuħra mbagħad illi wieħed iżommu dan il-stimolu. Meta jkun hemm sinjali tal-kupru sostenibli aħna mbagħad iridu naħdmu fuq l-istrateġija ta' ħruġ kemm mill-lat fiskali kif ukoll minn dak monetarju b'ċertu determinazzjoni u serjetà għaliex ċertament aħna ma rridux li jkun hemm pajjiżi u ċittadini u ġenerazzjonijiet futuri li ikunu ikollhom jerfaw djun eċċessivi li jista' biss jagħmel ħsara l-ekonomija li qiegħda tikber. Ġifieri dinna ħana ċerta li tkun ċara ħafna fid-dokument dil ħaġa. Naħseb illi Mandi xejn nizjaċ ċinżit f'dan ir-rigward għax il-punti kollha semmew grazzi. Signora Gjer, jekk fimt sew tixtaq titkellem, forsi tkun tista' titkellem naqra rapporter iktar tard Skużawni li mandunajniex qabel, nittama li tifhem is-sitwazzjoni però. Naddu għal punt li jmiss fuq l agenda issa dan huwa rapport fuq l rendi kontanwali tal-2009 zona euro l-finanzi pubbliċi l ewwel skambju ta' opinjoni fuq dan is-suġġett ir-rapporter huwa Sven Gigol. Sven Kirchbach. Die Gefahr besteht, dass unhöflich Iva tajjeb jiena għawek qed niriskeli ma kunx daqshekk edukata li xtans kien hawn Ġermaniżi li tkellmu Għara jina xorta nitkellem bil-Ġermani, sax nansab li nista nesprimi li l-nifsi aħjar. Nansab li dawn iż-żewġ rapporti dwar is-sitwazzjoni tal-finanzi pubbliċi u l-rendi kont annwali għaż-żona euro. il data li kiena disponibbli ma tantx kienet waħda sabiħa. Għonek nistaw naraw l sviluppi xejn favorevoli li għaddejjien jekk inħarsu lejn l-istimi tal- ħarifa għana rati ta' tkabbir baxxi li ħajadu għas-sena d-dieħla u potenzjal għat tkabbir imdajjef u mbagħad ovvjament għandna konsekwenzi kollha ta' dan fil-finanzi pubbliċi u l-impjiegi. Apparti minn hekk ikonna ngħidu bħala introduzzjoni wkoll li nistgħu naqblu mal-Kummissjoni illi l-eżistenza tal-ewro u l-politika monetarja tal-ECB fil-politika fiskali espansiva kontribwit għal fatt li l-krizi ma eh, nizlet ċiktar fil-font. Din hija ħaġa jdu nifukaw fuq għaw kollox, aħna nabżon bżonn fl-istess waqt ngħidu illi l-kriżi u rrit x'inhu mawħut mill-punti dajfa ekonomiċi ta' l-Unjoni eh, tal-EMU. U din hija xi ħaġa li hemm bżonn niċċarawha u tagħmel il-ġid jekk niċċarawha dil ħaġa. Jekk nidħlu fid-dettall naraw ċertu żbilanċi. Għandna l-iżbilanċ interni tal l-ispejjeż ta' ħaddiema u kif ukoll tal-untajiet, u mbagħad għandna wkoll żbilanċi esterni fejn għanna zbilanċ qawwi per eżempju bejn il-loqsma differenti tal-monita u ix-xok li ħassejna fl-2008 minħabba il-prezzijiet għolin tal-enerġija. Din hija ħaġa kummissjoni kienet ċara ħafna dwarhom ċoħe li hemm eh, punti dajfa fil-regolament regolamentazzjoni u supervizjoni ta' swieq finanzjarji, per jenat li dina ma nistawx inkopruhom għaliex hemm oqsma oħra illi jistaw ikopru din il-ħaġa. Fil-passat rajna per eżempju tendenzi għal pro-cyclicality. Pro u din hija ħaġa li terġa' nerġaw narawa, per eżempju, il- possibilità limitata biex wieħed jikkoordina b'mod tajjeb il-politika fiskali. Għanna rapport li għadna kif iddiskutejna qabel ġifiri u ċertu affarijiet mussen nsemmu hawnhekk fuq għax diġà jinsabu fir rapport qabel kif qal rapport rapporta qabli il-rapporter ta' qabli il-punti fundamentali tal-euro, il-problemi ġifiri esterni li għanna relazzjoni ma' moniti gbar oħra, hija ħaġa li nistaw nifukaw fuqa f'dettal anke fil-rapport liħor. Pero jekk nħarsu mbagħad lejn is-soluzzjonijiet għall problemi li għandna, l-iktar li jispikkaw waqt u dawk l-iktar spikkaw waqt il-kriżi fl-opinjoni tiegħi hemm uħud illi hemm bżonn niddiskutuhom f'aktar dettal hekk kif inkunu qegħdin naħdmu fuq dan ir-rapport. Xi affarijiet li nixtiequ ninkludu pereżempju fuq ir-rapport dwar l-10 anniversarju tal-Ewro kien hemm ċertu rakkomandazzjonijiet u punti li ħarġu f'dan ir-rapport u rridu nistudjawhom sew jekk għadhom ma ġewx implementati pereżempju dawn. U jekk forsi hemm xi punti li tqajmu li għadna ma solvenjomx kompletament. Ma nixtiex noqgħod nidħol f'dan kollu, però jista' jkun hemm mill affarijiet relevanti f'termini makroekonomiċi. Imbagħad għandna il-futur tal-patt tal-istabilità u tkabbir. Ir-regoli illi għandna ma kienux għadin hemm għal din it-tip ta' sitwazzjoni ħadd ma toġbu din it-tip ta' sitwazzjoni jew jixtieqa u laqas ħadd ma kien qed jistennija. Ġifiri, ir-regoli sabiex aħna eh, neħilsu mid-dejn mumiex bizzejiet. Irridu għalek ir-ras u dejat fuq kif. Nishti u aħna nerġaw naslu għal livell eh, u sostenibbli. Imbagħad hemm ukoll differenzi u naqsijiet li jeżistu, hawnhekk nixtieq nipproponi li jkollna diskussjoni serja hawnhekk kollha naħdmu flimkien biex naraw xin il-possibilità li jkollna li nistudjaw iżjed dan il pat ta' stabilità u ta' tkabbir u forsi noħorġu b'xi ħaġa li permezz tagħha jkun hemm inċentivi sabiex innaqsu surplus innaqsu il-deficit u l-istati membri kunu jistaw ehm, ikkampaw anke bil-level ta' djum tagħhom. It-tieni punt kif jista' jkollna koordinazzjoni aħjar tal-politika fiskali, kif nistgħu naċċertaw illi il-ftejmit li jeżistu tiġa jkollhom impatt ġenwin. Irridu naraw kif nistgħu nsibu tweġiba għal dan. Punt importanti hawnhekk huwa li jekk inħarsu lejn l-istat tal-finanzi pubbliċi jitfit ma dan kollu jekk naraw xħareċ mill-kriżi fid-diverġenza per eżempju tal-rati tal-interess meta wieħed jiġi biex eh, jiffinanzja il-djun il-stati individwali huma l-ewwel qabel kollox responsabli illi jisibu soluzzjonijiet għal problemi li hemm, però xorta jdu naħsbu fuq x'regoli u xajnuna li tista' tingħata fuq livell Ewropew biex l-Istati membri ikunu jistgħu ehm, jirranġaw l-affarijiet fiskali tagħhom u finanzjari tagħhom. Jekk dawk il-pajjiżi li qegħdin naħalsu rivelli għala ta' interessi biex jiffinanzjaw id-deficit budgetarji tagħhom, dan ir-riskju jista' forsi jekk nagħmluh b'mod tajjeb jitqassam b'tali mod li inkun eh, f'solidarjetà bejnietna mbaddina dan ikun strument li permezz tiegħu inħeġġu lin-nies sabiex ehm, Jamlu pressjoni ħalli jkun hemm budget iktar bilanċat il qudiem Rigward il-governanza fil-termini fiskali, fil-politika fiskali, ħarisna ħna lejn il-kwistjoni tal-vet u l-evażjoni tal-vet problemi bit tassazzjoni diretta u tassazzjoni fuq idħul dirett forum differenti u għemmek hemm bżonn li naraw daqsxejn il-kwistjoni tal bazi fiskali komuni u livelli differenti ta' tassazzjoni, per eżempju, taxxa fuq it-tniġġis ambjentali u tranzazzjonijiet finanzjarji. F'dan ir-rapport irridu nniżlu l-opinjoni tagħna fuq strateġija ta' ħruġ koordinata minn dawn il-politiċi fiskali differenti u espansivi, ovvjament. Dan li tisir koezjoni ma' politika monetarja oħra fejder li hemm konsensus ukoll il-politika monetarja tibqa' daqsxejn espansiva ftit żmien ieħor u l-politika fiskali forsi nistgħu nużawha biex imbagħad eh, insibu bilanċ, pero dan għadu jaf ikun bikri wisq għalissa, għadu kmini wis. Anke kif rajna mill koffin li għadda. Issa, rridu nara mhux kif nistgħu nikkonsolidaw il-pożizzjoni, imma kif nistgħu nħarsu lejn sorsi differenti ta' dinamiżmu ekonomiku li waslu għal iktar investiment u impjiegi li fl-istess ħin jieħdu konsiderazzjoni il-limiti ta' din ta' din pjaneta. U iżommu f'moħħom dejjem il-ħarsin tal-pjaneta tagħna. Issa, ħafna mill-istati membri mod ehm, speċjali dawk Baltiċi u anke l-Polonja talbu biex jidħlu jissieħbu maż-żona euro. Jekk inħarsu lejn il-kondizzjonijiet li għandna fil-pajjiżi Baltiċi bħalissa, jiżu naraw kif aħna bħala Parlament Ewropew nistgħu nikkonsidraw din it-talba tagħhom li jissieħbu maż-żona euro biex fl-istess waqt din tagħti lajnuna li hemm bżonn f'dawn il-pajjiżi u l-kriterji b'sinu fissi li kien hemm sissa irridu naraw jekk għadhom xadattati. Din hija mistoqsija miftuħa biex ngħidlek interessat ħafna li nisma xini l-opinjoni ta'kom. Jina eh, nistana bil ħerqassa li naħdem bit fit l shadow Rapporteurs kolla nirgrazzjakom għax-xogħol li ġessar. Grazzi, signora Bocconi. Euh, je tiens à remercier Monsieur Gigold. Euh, Grazie ħafna. Pala Shadow rapporter tal-EPP aħna Kellna skambju ta' femid mod interessanti u kostruttiv. U grazzi ħafna fissem is-Sur Gilbert, grazzi. Dan ir-rapport huwa oġġettiv, xi drabi sa naħseb li wieħed jagħmel xi ftit kummenti. Fuq ir-rata tal-qatt naħseb li l-Kummissjoni Ewropea semmi il-qatt marar marar fuq fuq eh, fil-rapport taħħa ma dan għawħed mill-elementi ewlenik mhux l-element ewlieni fl-Ewropa llum fl-Ewropa rridu regolaw nil ħaġerata tal qat hija ta' tħassib ħafna kważi 10% fil żona tal u naħseb li dan huwa punt li rridu nisqu fuqu rabta ma' dan ir-rapport. Tieni punt id-dejn is-sur biex sema din il-ħaġa wkoll qabel <clears throat> Il-Komissjoni qed tisħaq fuq id-dijonjezi ta' dan id-dejn li huwa oli fiż-żona tal-Ewro, imma m'hemmx wisq proposti u laqas soluzzjonijiet. Jew proposti ta' kif wieħed jista' joħroġ mid-dejn minaħa tal-Kummissjoni. Naħseb illi aħna qed nagħmlu qed naraw flimkien li huma l-mezzi illi aħna nkunu nistgħu nipprevedu f'dan il-qafas u kolx mezzi nistaw nwettqu biex eh, nerġaw noħorġu dinamika ekonomika Ewropea tas sew. Nasib dan huwa wieħed mill-punti mil ewlerin u punti ġun daħlu fir-rapport. Ma nasib li għamna nieħdu vantaġġ minn dan ir-rapport biex ikonna diskussjoni ftuħa biżejjed fuq dak li qal is-surġi gold qabel fuq il-pat ta' stabilta u ta' tkabbir biex naraw jekk hux leġittimu llum fid fidal tar regoli li jimponi, naraw is-siwi li ndaħlu l-Eurobonds anke jekk effettivament il-proċedura mhix bil-fors eh, biex ngħidlek indikata mod espliċitu fit-trattat wieħed jista' eh, jipprevedi ċertu relazzjonijiet ta' sħubija fl urbon però dawn rridu naħsbu fuqhom. Fuq il-koordinazzjoni ekonomika mbagħad għandna nsaħħu il-rwol tal-Eurogroup tal jew insaħu l-wol tal-Ewropa fiħdan il-Fond Monetarju Internazzjonali dawn huma kwistjoni li qegħdin qegħdu għad-diskussjoni l-koll f'daqqa biex natu riżultati konkreti u elementi konkreti li dan ir-rapport. Uh, thank you, Mr. Wang Gogh. Grazzi, Mr. Wang Gogh. Oui, uh, je pense... Iva jena naħseb illi rridu nisfu diħanjoz li jistabilixi dan il-rapport minħabba li l-kriżi mhix biss kriżi finanzjarja li ġiet minħabba li l-banek issu grawis imba ġabet kriżi ta' likwidità li qed tolqot issa l-ekonomija reali. Qed ngħidlek minħabba il-kriżi tal-likwidità fiha ninfissa saret eh, f'Ottubru tal-2008 fiż-żona tal-euro imma l-isbilanċi makroekonomiċi f'din iż-żona tal-euro kienu qed joħorġu fid-der aktar eh, qabel u Mill-ewwel erba' xhur tal-2008 il-qada ekonomika kienet qiegħda tinqalb il-parti l-kbira mill-pajjiżi ta' żona tal-ewro daħlu fit kabir negattiv, jiġifieri qabel il-kriżi tan-negattività, il-kriżi tal-likwidità li kien hemm f'Ottubru, fl-ewwel erba' xhur ta' dik is-sena kien hemm pajjiżi li kellhom tkabbir negattiv. Imbagħad kien hemm hemm żewġ pajjiżi ewlenin pereżempju li kellhom is-suq intern fejn l-investiment qegħdin majna naqra naqra u fejn il-konsum madux qed isir il-mutur ewlieni ta' tkabbir u l-Ġermanja li kienet daqsan tajba fl-esportazzjoni ħadet batiet batiet minħabba din il-kriżi dinija xkalla rata ta' ktabir tanqas minn 5%. Allura, dan huma l-aspetti makroekonomiċi li wieħed irid jħares lejhom jekk iridu noħorġu b'approċċ tajjeb ta' strateġija ta' ħruġ. Smajt l-Komissarju Almunja l-ġimgħa l-oħra u jiena sorpriż qed nitkellmu fuq politika ta' ħruġ. Parkiku il-politika budġetarja u l-politika monetarja rridu nkunu aktar stretti fuqhom mill-2011. Qed jgħidu li mill-2011 il qoddim nistgħu noħorġu ġifiri minn Ottubru li jmiss il-kollegi tagħna deputati nazzjonali ħaj ħarsu l-eliġijiet tal-finanzi fejn ikun hemm ċertu strettezza budġetarja, ċertu rigorożità budġetarja. Imma għad ekonomika u l-previżjonijiet tal-ekonomisti xajdulna. Il-għadha makroekonomika tal-2010 fl-aħjar situazzjoni se jkun ta' kabbiri tal-ekonomija li jkun bejn 0.5% eh, lejn il-ħabta ta' 0.5%. Kif għal mill kollegi problema tal għad Zona tal-euro għedin taħt ir-rata tal-kabir ta' 1.5%. Dan ġej minħabba l-fat li rata tal-użu tal-kapacità ta' produzzjoni edha fl-aktar livell baxx fil-Franza u l-Ġermanja huma anqas minn 70% rata ta' użu daqshekk baxxi eduna f'qada li ma nużawx biżejjed il-kapaċità ta' produzzjoni jeħtieġu u l-politika taħruġ ġifieri l-finanzi pubbliċi u rigorożità monetarja jaqgħu lura. Wasba li mis-sena d-dieħla nidħlu f'politika politika li tkun kompatibli ma' situazzjoni fejn għandek eh, kulħadd jaħdem. Imma dawn huma affarijiet illi ma tistax taqa' tagħmelhom fl-istess minn meta għandek il-qatt u għandek użu anqas eh, użu mhux biżejjed tax-xogħol. Imma affarijiet oħrajn bħal pereżempju sostenibilità tal-finanzi pubbliċi u ħana laqfu dan punt biex ma nsawwarx ħafna. Meta jiena qed ngħid illi hemm bżonn illi nżommu eh, ċertu eh, irkupru għas-sena d-dieħla wkoll biex nkunu li l innu ukoll mill-kriterji tal-patt ta' stabilità x'qegħdin f'qagħda ta' reċessjoni. Fir-reviżjoni tal pat tal-2005 sitwazzjoni eċċezzjonali għaja deskritta bħala sitwazzjoni fejn it-kabbir ikun eh, negattiv banqas minn 2 fil-mija hemm bżonn illi nżommu eh, deficit budgetarju biex nejnu l-attività. Imma hemm deficit tajb u hemm deficit ħażin. Wieħed irid jagħmel għażla bejnietom f'rapporti li ġejjin fix-xogħol li ġej. Il-deficit tajb jgħin biex ikun hemm itkabbir. naħa l-oħra hemm deficit ħażin illi jsir meta l miri stabriti mill-liġi tal-finanzi ma jġux mill-ħuqa u jkollok dejni ma tistax tifdi. U f'rapporti li ġeja ħan identifikaw il-deficit tajjeb u anke il-deficit il ħazin kif ikun anke fid-dawl tal part ta' stabilita. Don't think I've got any other member. Grazzi ħafna ma jidirx li għaw xaħat juħor li jishtiq jitkellem, nistama li ma ħallejt il-ħad barra, sewa, le. Mela, aħna kellna laqa tal-koordinaturi miftuħa mal-Kummissarju Almunja imma minħabba id-dewmin fil pubblikazzjoni ta' dan ir-rapport dana ma ġiex ippubblikat lilna bħala kumitat jaf kieku kien ikun utli anke wara dak il komment tal-aħħar forsi il rappreżentant ta' tiġi jekk fin jistgħidilna xi ħaġa baqgħna qisu 10 minuti ġifieri forsi jekk nużaw ftit minn dan il-ħin inkun nistammur lura anti rapporter jekk ikun irid iwieġeb. Iva, grazzi Signora President u grazzi u kolli rapporter mistoqsija wahda sandi Inti tixtieq nil-namel xi kummenti fuq il-finanzi pubbliċi jew inkella biss fuq il-sqarri annwali tal-2009. Dan huwa rapport konġunt li qegħdin nagħmlu aħna, ġifier tixtieq sajt li trid bażikament sakemm għaddhomx iżejjed. Ħaniprofa nżomm fil-qosor ħafna nti fil-fatt inti kollha għandkom ir-rapport ta' qudiemkom. Nixtieq ngħid fuq il-rendi kont annwali għaż-żona ewra importanti nżommu f'moħħna dan irdu naraw bħala segwitu fis-sens li dan huwa segwitu tar-rapport tal-EMU li ehm, s-surgi kol semmiħ fl-isqarja tiegħu. Dan huwa element importanti ħafna anke biex insaħħu dialogu mal-Parlament fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu maż-żona euro dan importanti ħafna anke fil-kuntest tal-kriżi u s-segwitu. Punt importanti li huma importanti għalina u li huma jidru ċari wkoll fil-dikjarazzjoni i li l-kriżi finanzjarja issa għadha mhix xi ħaġa kompluta anke wara l-ewwel 10 snin tal-EMU. L-kriżi u rietna x'nu ma dawk l-izbilanċi li għanna fiż-żona euro għalfejn ċertu stati membri kienu iktar vulnerabli. Però rajna wkoll u ukoll il-possibilità li żona euro tirreaġixxi għall-euro u dina kienet forsi ħarira nqas effettiva milli setat kienet. Is-sur għod semma l-punti ewlenin relevanti kollha il frammentazzjoni ta' supervizjoni finanzjarja fin-nuqqas ta' kapaċitajiet ta' ġestjoni tal-kriżi, per eżempju, għanna affarijiet li baqgħu pendenti anke fil-passat u l-istruttura ġenerali wkoll li rridu nsaħħuha. Issa kif ħanimxu l-qoddim il-dikjarazzjoni, rapport semmi żewġ affarijiet li kienu diġà semmew is-sena li għaddiet. Wieħed mill-punti ewlenin isemmi l-effettività ta' sorveljanza ekonomika tagħna għandna bżonn ta' sorveljanza iktar wiesa u iktar fid-dettall. Iktar dettaljata ġifieri wiesa li nħarsu rilen mill-politika fiskali taħarsu kol il-kompetittività, kompetittività interna, żviluppi fi żona euro rridu nħarsu li wkoll lej l-aspetti ta' swieq finanzjari u fis segwitu ta' kriżi wkoll irridu ninternalizzaw l isfidi ta' koordinazzjoni li għandhom x'jaqsmu mal-politika ta' ħruġ għaż-żona euro. U għacċar li hemm bżonn ta' iktar ta' koordinazzjoni ikbar fil-żona euro, fl-euro grupp ukoll. U l-Eurogroup għat emlok biex u jisaxħaħ il-pozizjoni tijaw. Jina nasab li rapport isom isemmi l-kwistjonijiet relevanti kollha minna ħatana ħna pjuttost kontenti anke fil kontesta li dinamizmu gbar li qed jikseb il-G20. U l-Parlament Ewropew fil-fatt irrid iħares lejn il-kwistjoni tal-konsultazzjoni esterna rigward il-finanzi pubbliċi. Dan ir-rapport ta' din is-sena jara kif il-Stati membri iffaċċaw il-kriżi tagħhom u anki x'inhuma l-ħtiġijiet politiċi fil-ġejjieni. Hemm erba punti bħasnin ta' qabel bażikament kien hemm l-iżviluppi budġetarji li jiffoka fil- il- il-President għajt tlop li l-kellim biex jitkellem iktar bil-mod. Mela, iħares lejn l-izviluppi budgetari riċenti dejjem jiffoka fuq il-pjan tal-kupru Ewropew jeżamina il-qafas fiskali ta' sorveljanza dan huwa il-lat aktar tekniku tar-rapport fejn ħares lejn it-trattament statistiku tal-swieq finanzjari fl-Istati membri. Jara wkoll il-mezzi biex eh, tejjeb il-, -il bilanċi ta' budget li jkun ċiklikament aġġustat. Nħarsu kol l-izviluppi fil-qafas fiskali nazzjonali. Imbagħad għandna l-parti tal-istudji analitiċi illi iħares lejn esperjenzi tal-passat tal passat fuq l-impatt tal-finanzi pubbliċi fuq il-kriżi bankarja. Fl-aħħar għandna il-parti tradizzjonali, parti erba fejn għandna rendikon ehm, ġenerali tal-iżviluppi budġetarji fl-Istati membri għalina il-messagġi u l-għalin ta' dan il-rapport jitkellem dwar il-cushioning impact tal-miżuri li ttieħdu u l-impatti tal fuq il-finanzi pubbliċi tal-kriżi. Jgħid jekk dan il-patt ta' stabilta u tkabbir jagħtix fil-fatt il-flessibilità adattata biex fil-bixxetana lejn il-konsolidazzjoni miex li ħatkun twal milli għad kienet qabel. Imbagħad hemm ukoll din l-idea li għazidni biex tiġat nċaqal u biex neħdu konsiderazzjoni it-twessieħ ta' sorveljanza fil-qasam tal-IDP. Missagġi oħra li aħna jizrilna li huma importanti u li joħarġu mill-kapitli analitiċi u ma li dunżommu f'moħna li l-impatt negattiv ta' kriżi bankarja fuq il-finanzi pubbliċi huma eh, sinifikanti. U ħajħdu fit-tul. Fil-fatt anki wara 10 snin wara kriżi, il-livelli ta' djun xorta ħajkun iktar ola minn dawk ta' meta dak il-pajis beda il-kriżi. Imbagħad l-aħħar żewġ punti. Minħabba t-tul tal-perjodu ta' konsolidazzjoni li aħna qegħdin imbasru importanti ħafna illi nassiguraw illi l-qafas fiskali nazzjonali kwa b'saħħtu u dan jissaħħaħ meta ma jkunx eh, jekk ma jkunx aġġornat biżejjed imbagħad Il-rapport jitlob il twessiħ tal-izviluppi fiskali biex jħon sorveljanza fiskali u li dan issir mod aktar fid-dettal. Nixtieq nirringrazzjakom ta' dawn ir-rapporti u ngħidilkom proset ukoll grazzi. Sven, uh, just a few minutes. Grazzi ħafna. Għandek ftit minuti jekk joħġbok. Iva jiena naqbel ma tħassib tal-kollegi tiegħi li tkellmu dwar l-overview tiegħi. Jena għandix problema bħafna affarijiet, ftit biss problemi. Jattamanda il-kwistjoni per eżempju tal rappresentazzjoni komuni tal-pajizi tal-Eurozone fl-IMF dan kien parti mill-Beres Langen Report u għallura rrid nerġaw nanalizzawh mill-ġdid. Jiena naħseb li irridu nkunu xi ftit iktar koraġġużi u dan ġara wkoll fl-iskambju ta' opinjonijiet ma' Kummissarju Almunja u għadwar l-istat tal-finanzi pubbliċi. Dan forsi għandu jinbidel xi ftit u rridu nibdlu wkoll il-mod ta' kif naħsbu f'dan il-qasam. Jiena naqbel ma' Jima naqbilx biss ma dak li għali rappresentant rappreżentant tal-Kummissjoni dwar l-Stability and Growth Pact u li regoli tiegħu u ma faslina l-sfidi li ġejjin. Jena naqbel li Iva nkunu kontenti li jissa proċedura, proċedura li torbotna fuq pajizi di daw li ma jaqblux. Pero il-fat ir-regola biex nespandu 0.5% tal-GDP lejn rikonverġenza tidher isa regola li ma kienieċ magħmula għal livell ta' 100% tal-GDP jew 130% tal-GDP u aħna ma nafux iktar ser joħroġ minn ser riżulta iktar ma naħdmu fuq dan il-punt. Irridu dibattitu onest dwar dan u dan id debattitu għandu wkoll jinkludi mekkaniżmi li jwaslu li deċiżjonijiet ikunu iktar effettivi u wkoll biex jinbidlu u jittiebu il-problemi li hemm fil-Eurozone u f'pajjiżi oħrajn biex jiġbru t-taxxi taxxi li huma utli fuq livell soċjali u wkoll fuq livell ekonomiku. Allura, naħseb li l-Parlament hawnhekk għandu jkun ħafna iktar koraġġuż minn dak li qalet il-Kummissjoni sissa dwar fid-diskussjoni li kellna massur Sur Almunja. Jiena naqbel li kunem diskussjoni iktar miftuħa dwar pajjiżi li jixtiequ jitlu fil-Eurozone u minħabba l-fatt li ma tantx fadal li ħin naħseb ikun aħjar li kikun iksbu iktar feedback minna naħa tagħkom dwar il-waqt il-proċess tal-abbozzar ta' rapport. Jiena tinħares il-qoddim biex naħdem magħkom dwar dan u naħseb li rapport jista' jkun input interessanti ħafna għall-istrateġija ta' post Lisbona u diskussjoni ta' wara Lisbona għaliex qed qajjem ċertu kwistjonijiet li forsi ma kinux daqshekk elaborati eh, fil-istrateġija ta' Lisbona l-oriġinali. Grazzi. Grazzi ħafna. Tajjeb, ġifini issa il-ħaġa li jmiss fuq ir-rapport tana u għal konsiderazzjoni tal-abbozz tar-rapport fl ewel ta' Diċembru u mbagħad ikun hemm data ta' skadenza għat 8 ta' Diċembru għal dan. Għal dawk li kienu għaw waqt il-rapport ta' Sur Xikluna, jiena ma tkellimx dwar data ta' skadenza ta' dan il-rapport, pero eh, nishtiq najt li dawn edin fuq punt 6 u id-deadline ħajkunu fi 30 ta' novembru tal-2009. Issa ser naslu għall aħar punt tal-lum, nirringrazzja lil dawk kollha li għadhom preżenti. Il-promozzjoni tal-governanza tajba fir rigward eh, ta' kwistjonijiet ta' taxxa, issa ser nisimgħu minn rapporteri is-Sor Domenici. Grazzi. Sinjura President, jiena se nitkellem bit-Taljan grazzi għall-interpreti. dan ir-rapport ta' governanza tajba fil migwart ta' kwistjonijiet fiskali u ta' taxxa jorbtu ma' punti oħrajn li niddiskutu f'dawn il-kumitat bħal pereżempju rapport Albert. Forsi kieku kien jagħmel iktar sens li jkollna diskussjoni fuq iż-żewġ rapporti fl-istess ħin. Il-punt ta' tlu għal dan ir-rapport kien fil-fatt komunikat mill-Kummissjoni fit-28 ta' Apri tal-2009 fuq il-programmazzjoni tal-governanza tajba fil-rigward ta' kwistjonijiet fiskali. U jiena jkolli ngħid li jiena naqbel ma' l-ispirtu ma' sostanza tar-rapport, però kif qed fl-ewwel rapport tal-ewwel parti tal-abbozz rapport tiegħi kien hemm affarijiet oħrajn importanti għalina. Pal per eżempju dokument tal-Kunsill Ewropew ta' Mejju tal-2008 u il-dokument ta' konklużjoni mill-summit tal-G20 minn varji summits tal-G20. Għanna tlet punti importanti, trasparenza skambju ta' informazzjoni u kompetizzjoni ġusta ta' taxxa. U allura Id-dibattitu dwar governanza tajba f'kwistjonijiet fiskali foka fuq żewġ elementi. L-ewwel f'dan l-Unjoni Ewropea mbagħad fuq livell internazzjonali. Ser nibda bl-Unjoni Ewropea l-ewwel. Jiena analizzajt it-neħija tal kif sejħa banking secrecy u l-iskambju ta' skambju ta' informazzjoni awtomatika kienem s-Sinjura Alvarez li semmiet dan għaliex it-talba għal din l-informazzjoni mhijiex xirqa. U issa wasal iż-żmien li nwaffqu il-waiver li tippermetti ċerti pajjiżi li jkollhom il-withholding tax u jevitaw skambju ta' informazzjoni tkellimt ukoll dwar il-bżonn li nittrattaw il-frodi u l-evażjoni tat-taxxa u hekk iridu nitkellmu pa' pajjiżi terzi biex inkunu nistgħu ikonna eh, kastigi għal min jipprova jevadi it-taxxa irridu wkoll nagħmlu iktar sforzi f'dan il-qasam. Aħna rridu wkoll nitolbu għal skambju ta' informazzjoni awtomatiku fuq livell internazzjonali. Dwar governanza fl-Unjoni Ewropea jżinżammu f'moħħna tliet attivitajiet importanti. Proposti leġiżlattivi jew inkella leġiżlazzjoni li tiġi reveduta. Id-direttiva fuq il-savings u direttiva fuq kooperazzjoni amministrattiva wkoll il-kupru reċiproku u assistenza f'kup reċiproku fil-rigward tal-krizi. Għanna bżon ta' governanza tajba minn f'dan il-qasam. Dawn huma matlet punti speċifiċi li jena semmejt fl-abbozz ta' rapport tiegħi. Jekk tippermettuli, nixtieq um, insemmi punti ħor fil qasar Jiena naħseb li t test preżentat jista' jkun limitat minħabba kwistjonijiet ta' spazju. Però hemm ħafna punti oħrajn li naħseb nistgħu jiġu speċifikati f'dibattiti oħrajn u f'emendi oħrajn. Id-domanda ċentrali hija jekk il-Parlament Ewropew għandux il-limita lilu nnifsu għal dak li qed isir fil-Kunsill Kummissjoni u l-G20 fir-rigward ta' governanza tajba. Li jipprova jtejjeb iċ-ċeks u l-bilanċi u l-implementazzjoni ta' dak li qed isir bħalissa jew inkella forsi għandna analizzaw proposti ġodda u marru li l-in mid-definizzjoni li għandna fir-rigward ta' governanza tajba u kol nitolbu l-elementi ġodda il-kriżi ekonomika finanzjarja li qegħdin fija bħalissa u l-istrateġija ta' ħruġ li qed niddiskutu tagħmilha ċara kif qal is-sur Kiko qabel li ser ikun hemm konnessjoni kbira bejn politika monetarja u politika tat taxxa u din applika ħafna b'mod partikolari għaż-żona euro. Allura dawn huma erba' punti għall kumitat biex tasbu dwarhom. Irridu nagħmlu konnessjoni. Ma dak li nixtiequ naraw fir-rigward ta' koordinazzjoni aħjar fl-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-taxxa. koll fir-rigward tal-leġiżlazzjoni tat-taxxa għandu jkun hemm regoli iktar uniformi. forsi jkun aħjar nanalizzaw għal darboħra il-Common Consolidated Tax Base. Irridu wkoll naħsbu dwar koordinazzjoni aħrar fi rigward tat tassazzjoni tal-kumpaniji fejn l-attivitajiet tagħhom huma ta' natura intrakomunitarja. Hemm il-kwistjoni ta' trasferiment tal-prezzijiet u xi telf li jsir transazzjonijiet transkonfinali. Irridu naraw kif jista' jkollna tasazzjoni għal ċertu transazzjonijiet Irrid ikun hemm iktar dibattitu dwar dan abbażi ta' punt seba ta' riżoluzzjoni li aħna adottajna qabel il-summit ta' Pittsburgh. It-tielet kwistjoni hija dwar approċċ tal-Ewropew għal politiċi dizenjati biex jistimulaw it-tħul ta' kapital, ġifiri fi klum ieħor ikun hemm standards uniformi biex bekk istati membri individwali ma jkunux jistaw jieħdu azzjoni għabbażi ta' regoli distinti jew inkella prassi li qasma ġew diskussi fl-Unjoni Ewropea. U basikament jaħdmu kif jaħsbu li u l-aħjar għalihom. Umbat ir-riżorsi f'rigward tal-ġlieda kontra l-frodi. Bażikament dawn ir rizorsi jistaw imorru għal fondi biex nitrattaw u niġildu l-bidla fil-klimi u l-effetti tal-bidla fil-klima u l-effetti tal-krizi. tal bidla fil klima u l effetti tal kriżi Nispera li dawn il-punti jiġu diskussi iktar u niddibattuhom iktar qoddim. Jiena naħseb li l-Parlament għandu imexxi u jkun fuq qoddim fir rigward ta' dawn id-dibattiti. Grazzi ħafna u nixtieq nirrispondi għad-domandi tagħkom. Is-Sinjora Ġiweri kjoġbok. Grazzi, Sinjora President, jinsa nitkellem l-Ingliż għaliex m'għandix għażla oħra nixtieq nitkellem l-Ungeriż però ma nistax. Wara prezentazzjoni ta' Sinjur Alvarez u il-kollega li tkellem issa naħseb li l-istampajja ċara ħafna. Il-koll nasbu, il-koll nidru li aħna determinati u li rridu implementazzjoni aħjar tal regoli eżistenti għandna bżonn nazzjonijiet koordinati għaliex inkella ma nkunux nistaw nispjegaw lil dawk li ħalsu taxxa kif aħna nistaw nippermettu li nġilfu daqshekk flus kull sena. Nixtieq nerda nirrepeti xi figuri tal-biża bejn 200 u 250 miljun euro jintilfu kull sena li huwa ekwivalenti għal 2.2 2.5% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea dan huwa huma mont ikbar u aħna ma nasibx li nistgħu nippermettu li jkun hemm dan it-telf ta' flus. Figura oħra li hija importanti hija li skont l-OECD madwar 5 u 7 telef eh, dollaru, biljun dollaru, ekwivalenti qegħdin moħbija f'kumpaniji offshore f'ħafna pajjiżi fid-dinja li hija xi ħaġa wkoll li ma nistgħux nippermettu li ssir. Fir-rigward ta' kwistjonijiet interni fl-Unjoni Ewropea hemm biss 5% għal tax recovery requests fl-Unjoni Ewropea dan ifisser li dan huwa 95% li 95% huma mitlufa b'xi mod cross country tax issues. Issa rigward tal-komunikat mill-Komissjoni nistgħu ngħidu iva li dan sejr fid-direzzjoni tajba u din hija stampa ċara ta' miżuri li diġà ġew proposti fil-qasam ta' tassazzjoni u fejn nasbu li kooperazzjoni fejn jista' jkun hemm kooperazzjoni aħjar. Jiena naqbel mal-propost li semma r-rapporter, jiena kelli għamilt xi konsultazzjoni ma' xi rappreżentanti mill-Kummissjoni, nirringrazzja ħafna Sur Lamponi għal kooperazzjoni tiegħu u nixtieq insemmi xi proposti forsi innovattivi li naħseb jistgħu jiġu inkorporati fir-rapport ta' dan il-kumitat. L-ewwel hija biex nikreaw xi sistema ta' inċentivi għall irkupru ta' taxxa f'attivitajiet transkonfinali. X'infisser infisser dan? Bħalissa l-istati membri m'għandhom l-ebda motivazzjoni għall irkupru ta' taxxi u allura għalfej ma nippruvawx naqsmu it dħul minn dan. Naħseb li din tkun motivazzjoni tajba u bekk inkunu nistaw natu impetus aħjar għall-irkupru aħjar tal-cross-border tax claims. It-tieni proposta li għandi hija li skont l-OECD u il-Progress Indicator jekk pajjiż jikkonkludi tal-inqas 12 il-ftehim ma' pajjiżi oħrajn dwar skambju automatiku ta' informazzjoni, allura mek diġa ikunu marru oltre limitu. U minħabba l-fat li hemm ħafna pajjiżi fid-dinja, 210, jiena minix qed nara li dan 12 il-pajjiż huwa indikatur tajjeb, naħseb li għandna nistennew ħafna iktar mill-istati membri. It-tielet proposta hija dwar mm, il-transfer pricing għaliex dan huwa il-mod tipiku ta' kif taħbi l-profitti. X'qed infisser b'dan? Ah, persuni sospettati minn dan il-transfer price, tra, price tax irridu li inqablu is-sitwazzjoni minn flok li namlu spezzjoni tal ta' kull każ f'każ. Biex bekk nkunu nistgħu naraw eżattament fejn kienu moħbija dawn il-profitti. Umbaħat sehem il-kwistjoni dwar l-ownership ta' offshore companies. Aħna rridu iktar trasparenza f'dan il-qasam, allura rridu ikun hemm skambju ta' informazzjoni f'dan il-qasam. Il-ħames proposta hija dwar trasparenza u il-banek għandhom ikunu obbligati biex jirrapportaw transazzjonijiet li jisiru ma counterparts li ikollhom ġewwa tax havens u naħseb dan ser jgħinna biex insolvu problemi li għandna f'dan il-qasam. Grazzi ħafna, naħseb li jiena m'għandu ngħid li Sinjura Lulings xaqet titkellem iktar kmieni. Xtaqt titkellem f'dan id-dibattitu, Sinjura? Iva, Sinjura President, jiena xtaqt nintervjeni aktar fit-tul u b'mod detaljat bħala shadow rapporter tal-grupp tiegħi fuq il-punt li konċerna l-kooperazzjoni amministrativa fil-qassam ta' taxxa. Suppost kalla tiġi diskussa wara dan il-punt. Imma minnajr ma avżajtni eh, minn qabel deċidejt li titratta din il-ħaġa qabel. Inti għatli fil-ħamsa jina konta kont hawnhekk qabel għax kif intqal rapporter aħna dawn id-dossiers li għanna u huma marbuta mal-istess kwistjoni. Iżda xort issa nixtieq nagħmel xi ftit kummenti li bosta rapport ta' Sur Domenici jispirali f'moħħi. Rapport jitkellem fuq l-idea li gvernanza tajba fil-qasam ta' taxxa ssir permezz ta' trasparenza. Ħaġa diffiċli wieħed jiġħaddin il-ħaġa U din it-trasparenza nifissa ssir billi jitneħħa s-sigret bankarju li ħaġa nikkontesta. Fil-fat l-ewwel net fil-qafas ta' diskussjonijiet li aħna kellna fuq eh, taxxa fuq it-tfaddil ħareġ ċar illi it-taxxa eh, at u s-sistema tiggarantixxi l-aħjar eh, taxxa fuq it-tħul effettiva nafu li huwa li fi waqt li l-iskambju ta' informazzjoni u qed awtomatiku mhux ħajwassal għal riżultat mistenni minħabba l-pis tiegħu komplessità tiegħu. Kommissjoni nfissa metti din il-ħaġa, kulħadd jaf li s-sistema ma taħdimx. Imma ħafna u l-parti kbira hawnhekk jixtiequ inneħħu s-sistema illi taħdem li għadik illi ikun hemm it-taxxa at source. Min mindu ħareġ l-istandard tal-OECD li prevedi l-iskambju ta' informazzjoni on demand minn meta ħareġ issa dan sar l-istandard internazzjonali. Għalfejn allura dan l-istandard li huwa wieħed mill-punti imressa. Im Issa ħanneħu biex ngħaddu għal sistema awtomatika li fi ħafna zvantagġi. It-tielet net. Li jkun hemm taxxa source li tiżgura illi taxxa dovuta fil-fatt tiġi mħalsa hija proċedura li tippermetti illi twieġeb għas-suspetti reali tal-istati membri minar ma jirħu il-kondizjonijiet ta' gvernanza eh, ta' taxxa. Nixtieq ngħid il-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni fil-fatt ħajġu sarfa fil-fatt daqs ser ikollna Ewropa u b'mod partikolari fil-kwart tal-pajjiżi terzi żewġ rigi differenti. Fil-fatt il-pajizi eh, tal-Unjoni Ewropea ħajamlu l-iskambju automatik fil-waqt li l-pajizi assoċjati ħajamlu l-iskambju on demand. Din id-differenza ħatkun ħażina ħafna l-ekonomija Ewropea. Mod ġenerali nixtieq ngħid illi il-prinċipji illi din il-komunikazzjoni tal kummissjoni hija bbażata fuqhom wieħed jista' jikkontestom il-konklużjoni hija determinata qabel ma wieħed iħares naqra l-fatti xwieħed jista' jħroġ minnhom il-ħames kumment u l-aħħar kumment. Fil-fatt hemm ħaġa illi għandha ġarna naħsbu fuqha. Dawk li qed jipproponu l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni fostom is-suġġetti tar-Reġina u huma dawk li huma eh, lanqas asmaġa biex jippratikaw ħaġa illi iġġalna naħsbu qdim il-proposta ta' direttiva fil-qassam tal-kooperazzjoni amministrativa fil-qassam tat-taxxa ir-Renju Unit jidhirli illi huwa lest illi jagħmel eh, skabju tal-informazzjoni li għandu palissa fideħ, ġifiri mux ħafna, mux ħagġa kbira, memx ħafna informazzjoni. ħagġa li tara din il-ħagġa fil-fema tijaj u kif għalilna il-rapporter fil-ħames idejat li huma importanti għalija nixtieq ngħidlu dan għax irid iħeġġeġ ir-ritorn tal-kapital, irid infakru mod ċar, mod umli illi hemm il-moviment ħieles tal-kapital fiħdan l-Unjoni Ewropea u għanna suq waħdini ta' servizzi finanzjarji. Issa jekk dan mhux kompatibbli mal-idea tiegħi li jħeġġeġ ir-ritorn tal-kapital, eh, set naqra iva, nafsi l-President Madama Joġbokx, imma ħanala, nixtieq insemmi idea Eh, oħra li hija importanti. Jiena naħseb din naħseb din it-tobi tekst nistgħu ninsewa. Grazzi ħafna, aħna qegħdin nippruvaw li jkollna iktar ħin. Ah, U nippermettu li iktar nies jitkellmu, però jrid nofru ħin ukoll eh, il-kulħadd ħatfadli ħafna nies fuq il-lista, Sur Bullman per eżempju, ħafna nishtiq nixtieq ukoll il-Kummissjoni titkellem però ma naħsibx li ħajkonna bizzejet ħin. U mbagħad sir kolli mor lura rapporter fl-aħħar. Viki jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Meta jiena tħalt fil-parlament kulħadd għalli biex noqgħod attenta meta nitkellem immedjatament wara s-sinjura Loling. L-ewwel nett nixtieq ngħid grazzi lir rapporter għax-xogħol tiegħu għandu ħafna xogħol. Aħna naqblu wkoll ma' dak li għal ir-rapporter. U naqbel ukoll li hemm xogħol qed isir fuq it-tax havens u fuq il-governanza tajba, però hemm tliet punti li jiena xtixtieq insemmi. L-ewwel nett huwa dwar Nishtiq najt li naqbel ma' Sinjura Luling dwar dak li qalet fuq l-iskambju automatiku tal-informazzjoni. Din ma talbiċ mill-G20, mill-OECD jew mill-Kunsil tal-Ministri u ser twassal la situazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea sejra naħa waħda bqija ta' dinja sejra naħa l-oħra. U allura ma naħsibx li huwa tajjeb li parlament għandu jgħid iwa komplu għatmu weħedkom fuq dan l-iskambju tal-informazzjoni għaliex ma kunux qed naħdmu flimkienek. It-tieni punt. Dan huwa punt ukoll li inti għajjemt klawzula 15 fejn suġġerejt li jridu nimxu lejn Common Consolidated Tax Base Jiena rrid li dan id-dokument fuq trasparenza u governanza tajba li jiġi mill u mod mhux kontroversjali. Il-kwistjoni dwar il-Consolidated Corporate Tax Basis hija xi ħaġa kontroversjali ħafna u għalija dan ser iwassal li ħafna stati membri imorru fil rigward ta' sovranità fuq il-corporate tax setting u allura aħna jekk irridu nimxu l-qodin rigward dan il-dokument jiena nissuġġerixxi li dan mhux il-post fejn inqajmu il-kwistjoni dwar il-consolidated tax spaces fl-Ewropa. It-tielet punt huwa dwar klawzula 16 aħna qegħdin nissuġġerixxu li għandu jkun hemm xi tip ta' levi speċjali fuq il-ġurisdizzjonijiet li ma kienux qegħdin jikkooperaw. Dan iħassibni fir-rigward ta' pajjiżi li qegħdin jizviluppaw mod partikolari. Aħna nsemmu f'punt D f'dan id-dokument li rridu noqogħdu attenti fir-rigward tal-impatt li dan ser ikollu fuq ehm, ġirien iktar foqra u jekk nanalizzaw pajjiżi li ġew markati bħala mhux qed jikkooperaw dawn ħafna minnhom huma pajjiżi foqra ħafna u naf li ħafna minn nies qegħdin jgħixu f'dawn il-pajjiżi l-unika flus li huma jiksbu minn barra huma xi flus li jingħataw minn membri tal-familja tagħhom li llum qegħdin jaħdmu fil-punent. Fil Ġifiri, xaħat li qed jipprova jibat l-flus lura d-dar e, li l-familja tiegħu hija xi ħaġa hija sfida kbira għandha stant irid noqogħdu attenti x'konsegwenzi ser ikun hemm permezz ta' dan u kif ser intlaqtu nies li qegħdin jgħixu f'din hawn iċ-ċirkostanzi barra mill-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna jekk jogħġbok bżonn fil-qosor. L-ewwel nett, jiena nixtieq nirringrazzja lir-rapporter tal-li fassala bozz li poġġi l-iskam ta' informazzjoni awtomatika bħala l-qalba ta' soluzzjonijiet. Kolli ngħid li jena ma naqbilx ma xi ftit minn dak li intqal mis-Sinjura Luling, mod partikolari dwar track record ta' source taxation. Dan miwiex sodisfaċenti jekk naraw il-figuri li kellna min-naħa ta' l-Iżvizzera u pajjiżi oħrajn l-ammont ta' flus miġbur miwiex dak li kien qed jiġi mistenni wara li nafu kemm kien hemm kapital investit f'dan pajjiż f'dan pajjiżi. Iżnomlu ċara dwar l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni li għall-ewwel darba dan tpoġġa f'liġi internazzjonali permezz ta' Saving Tax Directive u issa dan qed jinfirex. Din hija u xi ħaġa li rridu nsemmu fir-rapport hija li ngħidu li l-Ewropa għandu jkollha iktar tkun iktar proattiva ma' pajjiżi terzi aħna nafu li F'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw hemm uħut minnhom li qegħdin isofru minħabba li huma m'jomx pożizzjoni li jiġbru t-taxxi minn Foreign Administered Wealth. Bħal pereżempju fir-Renju Unit l-NGO, l-NGOs jinsistu li ikollhom skambju ta' formazzjoni automatika għaliex dan jgħin il-pajjiżi għedin iżviluppaw. Issa, jekk aħna rridu nsaħħu dan il-prinċipju, rridu nkunu wkoll lesti li nagħmlu sanzjonijiet jekk dan ma jkunx eh, ma jkunx qed jisegwit. Issa dwar skambju ta' automatiku ta' informazzjoni dan għandu jissemma fit-test u għandna ngħidu li jrid jitwaqqaf il-banking secrecy għal raġunijiet tat taxxa. Dan mhijiex imsemmi għalkemm test minnu fi iva suppost jajtek. Il-punt li miss. Aħna għanna nikritikaw il-proposti dajfa tal-OECD. Jena naqbel ma dak li ntqal dwar il-prinċipju ta' 12 il-ftejn bilaterali kien ma' Tex Haven soħrajn. Din hija xaġa mhux serja. U aħna rridu ninsistu li l-iskambju ta' informazzjoni wara li ssir talba mhijiex bizzejed biex nassiguraw is-sovranità fiskali ta' l-istati għaliex hemm ċertu taxxa li mhijiex ta' income tax imma tkun pereżempju taxxa fuq il-wirt. Allura aħna rridu naqblu li l-istati membri kollha jridu jkunu sovrani u dan Sinjura Luring ma jridx isir mis source taxation iżda minn trasparenza u skambju ta' informazzjoni. Min irrid jiddefendi il-sovranità fiskali irrid jaċċetta l-iskambju automatiku ta' informazzjoni. L-aħħar punt tiegħi. Jiena nixtieq nara f'dan ir-rapport fejn hemm sezzjoni fuq il-kodiċi ta' kondotta dwar it-tassazzjoni ta' negozji. Hemm ħafna problemi f'dawn il-kodiċi, jiena nissuġġerixxi li jkun hemm hawn initiative reports dwar f'dan il-kumitat iktar tard, però rridu nirreferu għal dan il-kodiċi li kellu għanijiet tajbin kiseb ħafna affarijiet fil-bidu imma qisu weħel u għandna proliferazzjoni ġdida ta' kompetizzjoni ħażina ħafna fl-Unjoni Ewropea li tagħmel ħafna ħsara u naħseb li allura rridu nitolbu lill kommissjoni biex isir iktar proattiva f'dan ir-rigward. Nirringrazzja lir rapporter u aħna qed nistennew li naħdmu miegħek biex ikun hemm iktar titjib. Grazzi ħafna. Għad fadilna biss 3 minuti għaw il-sur stolja nishti jitkellem il-sur Bullman jekk jogħġobkom tkellmu għal-minuta. Skużawni, għet ikolli namelek, pero Il-rapporter jixxaqlu li jkollu minuta biex jitkellem. Grazie ħafna, Sir President. Jiena xtaqt biss najfosit l-rapporter. Għal dak li qed jingħad fil-punt erba' fejn qed jingħad li l-attività tal-fondi alternattivi fuq territorju tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi marbuta ma' xewqa tal-pajjiżi terzi li jiffirmaw eh, ftehmijiet mal-Unjoni Ewropea biex jiżguraw it-trasparenza u l-iskambju ta' informazzjoni. Iżda għandi din mistoqsija għalfejn ma morniex aktar il-bot. li konna l-istess xorta ta' dispożizzjoni għal transazzjonijiet ekonomiċi kollha li jsiru fuq territorju tal-Unjoni Ewropea minn kumpaniji illi seda tagħhom tinsab f'xi wieħed mill-pajjiżi terzi. Dawn it-transazzjonijiet ekonomiċi għandhom ikunu awtorizzati biss jekk dawn il-pajjiżi terzi jkunu ridu jiffirmaw f'temiet li garantixxu trasparenza u l-iskambju ta' informazzjoni. Frau Vorsitzende, ich möchte Leonardo Domenici zu sagen. Grazie Afna. Jien nixtieq nifraħ is-sur Domenici fuq eh, ir-rapport eċċellenti tiegħu. Għandi xi ftit punti li nixtieq nagħmel dwar rapport, però ser biex nifraħlu nixtieq nagħtih il-ħin li għandi għalija biex jikkonkludi. konkludi Grazzi ħafna. Grazzi għal kommenti. Jena konvent li skambju automatiku ta' informazzjoni importanti u Iva huwa tajjeb li mhux qed jiġi inkluż mhux biss f'dan l-abbozz ta' rapport iżda fil-komunikat tal-Kummissjoni. Ningrazzja għal daw kollha li tkellmu nispera li f'ġranet ġranet li ġejjin aħna nkunu nistgħu naħdmu mill-qrib flimkien. Grazzi. Grazzi kulħadd. Nasab li kien hemm suġġerimenti ferm interessanti dwar dan id-dibattitu, skużawni li jena ma stajtx nippermetti l-Kummissjoni titkellem ukoll. E, data ta' skadenza ser tkun f'nofsinhar fis-16 ta' Novembru u ser nippruvaw ikonna konsiderazzjoni tal-emendi fit-tieni ta' Diċembru. Nirringrazzja lil kulħadd, narakom għadha fil-ħodu. Grazzi. And thank you to the translators. For... Nirringrazzja wkoll l-interpreti.